Colleagues, dear friends. This bib, bib mill-Parlamenti Nazzjonali, ejja nibdew. So, I'm very, very pleased to welcome you at this session. Merba l-ura di sessjoni, illi fl-opinju tagħna hija eh, fuqta għaliex it-tfalhom għal-iktar vulnerabbli u l-iktar affettwati mill krizi tal-immigrazzjoni. U ċifri qegħdin jiżdiedu ċertu waqsma ma bejn 30 u anke 40% ta' dawk il qed jaslu fl-Ewropa u l-Unjoni Ewropea għandha tfisser ta' tfal. Hija diskussjoni f'waqta għaliex kellna l-forum tal-Kommissjoni Drittijiet ta' Tfal fejn kienu ħut minnkom. Għada fil-plenarja se jkun mistoqsija orali fuq tfal nieqsa. bdejna wara l-allarm tal-Europol tas-sena li għaddiet kif ukoll rapporti oħrajn importanti minn eforaw mill-Misim eh, Children Europe, etc. konet nifukaw hawnhekk ħafna fuq it-traġedja ta' tfal illi josfru fl-Ewropa. U nuqqas tagħna illi indaħlu għan sistema ta' protezzjoni. Edin hawnhekk għaliex aħna fil-Parlament qegħdin nirrevedu il-pakett dwar l-azil. Id-direttiva jiġu trasformati eh, fil-regolament ta' Dublin u jura dak kif ukoll id-direttiva fuq eh, eh, l-akkoljenza li naqdu l-sforzi tagħna għaliex hija responsabilità komuni tagħna din u aħna nistennew s-sempot minn għandkom. Maħna l għandna peni b'saħħtu ħafna kif ġarajtu Benzo Bianco, Sintku ta' Katania, kif tafu eh, Sqalija għada fuq dimnet biex tilqa u tuħu ħsieb minorenni mhux akkumpanjati u anke tfal. Proset għal dak kollu li qed tagħmel kif ukoll għal dak li qed tagħmel l-Italja sabiex issalva il ħajjit fil-Mediterran. Għanna wkoll Martina Erb Kruneman illi ħat titkellem dwar l pro Germanis għal minorenni mhux akkumpanjati u l-Ġermanja flimkien ma' pajjiżi oħrajn laqat ħafna tfal u minorenni mhux akkumpanjati Umbat għanna u koll il-Sir Veshtegen, skwadru għal pronunċati għaj, tajt il-President, inti ej għetmeċi eh, il-Fondazzjoni Nides u se tkellimna u koll dwar il-kwissjoni tant importanti tal-guardianship imbat. l u mux l-inqas Omid Mahmoudi, minn Enza Commandes Forbund f'Malmu l-Svezja fejn inti kont minn uredna mux akkompanjat, zort il-Komitat Libe fil-fat, u għana konna impressjonati biex xogħol qed tagħmel inti fuq il-livell ta' grassroots sabiex tintegra minoranni mhux akkompanjati fis-soċjetajiet tagħna. U huwa importanti dan sabiex nuru li dawn mhumiex peace għas soċjetà l-aktar jek nedu miżur sabiex nintegraw. Minna l-aktar dew min. Nilqaw kol il-ko-president tal-intergrupp għal ġudi ta' bnidem Katrina Kinici, Katrin Kruspek, Jean Lambert, bisut president u kol, u diversi kollegi oħrajn fil-grupp. Aħna għedin eh, namlu mainstreaming għawnek. La, u interess ta' tfal. U fil-kontest tal-immigrazzjoni rridu nfaklu li tifel u tifel indipendentament mill-istatus fit-tfal kollha tal-Parlament. U aħna qed nagħmlu ħafna xogħol fil-qasam tal-immigrazzjoni. X'informazzjoni prattika meta nispiċċaw dawn il-kellima, niftu diskussjoni għal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali reġistraw l-ewwel sabiex titolbu li tintervjenu hemm xi tip ta' dokument li suppost irċevejtu mis-segretarjat U għal-kollegi mill-Parlament Ewropew passoltu kemm tollu dejkom. Untikom betu wieħor żewġ minuti. Il-reġistrazzjoni tiftaħ issa u ser nieħdu skont kif eh, nsibu fil-lista u fl-ordni. Enzo kjoġbot, nibdew minnek. Grazie, Si, signora President. Mela, jina kapta delegazzjoni italjana tal-Komitat fil-Komitat ta' Reġuni fl-Unjoni Ewropea u kelli privileġġ li nkun rapporter fil-Komitat ta' Reġuni ta' żewġ eh, opinjonijiet fuq il-pakket ta' proposti tal kummissjoni Ewropea fil-qasam ta' dritt ta' żil u ħarsin internazzjonali. Is-sostanza appuntu tal-proposta li nagħtu aktar aktar armonija u nelbu divergenzi bejn is-sistemi legali u proċedurali tal-Istati membri fil-qasam tal-rikonoxximent ta' dritt tal-azil. Jiena sindku ta' belz kbira fis-qallija illi fl-aħħar snin kienet fuq qodimnet sabiex tilqa emigranti illi jkunu salvati fil baħar mm, L-aktar fil-kanal ta' Sqalija mill li jkunu salvati mill-Gwardja Kostiera u diversi eh, eh, bastimenti tal-pajizi Ewropej u anka eh, ta' stati membri. l isprunanna kien l-obbligu li għanna l-koll li nsalvaw il-ħajja ta' persuni meta dawn ikollhom il-ħajja tagħhom fil-periklu. Meta għandek tfal, nisa u rġiel illi jiriskjaw il-mewt u ħafna jispiċċaw imowtu aħna nadmir illi l-ewwel qabel kollox insalvawhom. Dan huwa obbligu li jeżisti u rikonoxxut mill-liġi internazzjonali u li huwa parti mill-istorja magħna. Il-belt tiegħi spikkat għal kapaċità illi eh, tilqa illi offrejna anka li dal-persuni disprati li waslu fil-port tal-belt tiegħi. Kien hemm momenti fejn konna weħedna meta jiena ġejt lura sabiex nerġa' posti bħala sindku fl-2013 sibna ma' wiċċna emerġenza Tantu hekk li gvern, kemm il-gvernanzi gvern ta' pajjiżi u l-Unjoni Ewropea kienu eh, kompletament impreparati u dim dik li eh, kienet emerġenza serja. Kien hemm xi ġimgħat fej kelli jiena eh, niżvojta il-ġims u l-palazzi tal-isports f'pajjiżi sabiex nilqaw emigranti mis-Sirja, manka mill-Eritrea, mill-Afganistan. mill eritrea mill afganistan u anka minn pajjiżi tal-Afrika tas-Sub-Sahara. Matul is-snin gvernijiet f'pajjiżi għatwaw politika li enitna ma nitfawx il peace kompletament fuq libliet u fuq l-portijiet li jinsabu fuq qoddimnet. Illum f'pajjiżi għandna sistema li jisima sprar u grazzi għalija huma bet u l-elfej lokalità taljana illi jilqaw persuni illi qed jistennew illi jiġu rikonoxxuti eh, bħala persuni tfittxu l-azil. Għabbażi tal-esperjenza tiegħi, xiri tisir? U ħan iffokawnek fuq minorenni. Fl-aħħar sena kenna zida konsiderevoli ta' numru ta' minorenni mhux akkompanjati fuq total ta' persuni li waslu fil porti ta' sqallija. Fl-aħħar waslit f'Katania kellna wieħed ta' 800 persuna il-ġimgħa li għaddiet. Xi terz tal-persuni li waslu ma minorenni mux akkompanjati, prezunti qed ngħid prezunti għaliex probabbilment ikun hemm kem kwota ta' nies li għandhom aktar minn 16 sena u ma jiddikjarawx imma qed nitkellmu fuq numru qoli ħafna. Għabbażi tal-esperjenza tiegħi fil-qosor ħafna. Naħseb illi rridu niċċaqalqu sabiex insaħħu inizjattiva komuni tal-Unjoni sabiex niġġieldu problema illi la hija problema ta' pajjiż individwali u lanqas emerġenza li sen oħra jew xali oħra tispiċċa hija problema li rridu naffrontaw anka sentej ħames snin oħra. U għal daqstant hemm bżonn ikollna politika li ma tkunx politika ta' emerġenza. L-ewwel ħaġa li tikkompari l-fuqa għabbażi tal-esperjenza tiegħi hi li interventi ta' kooperazzjoni ekonomika ma' pajjiżi eh, ta' oriġini hija essenzjali għed eh, netkellem fuq emigranti ekonomiċi għaw, jekk aħna għandna l-kapacità, l-possibilità li ninvestu noħolqu ix-xogħol u possibilitajiet ta' żvilupp, fil-pajizi ta' oriġini bla dubju nkun qed nagħmlu paġra pożittiva. It-tieni ħaġa li tajjeb ninsemmi nsemmi u li hemm bżonn insaħħu il-ġlida kontra l kriminalità organizzata illi eh, jgħalaw il-flus minn da traffika. Il-prokura tal-belt tiegħi ta' Katania spekkat billi kienet l-ewwel waħda illi uriet il-kompetenza tagħha biex tagħmel l-investigazzjoni biex tiskopri u ġib qoddim l-imħallef dawk li huma traffikanti. Diġà kien hemm persuni li ġew ikkundannati anki għal eh, żmien il-ħabs għal omrom mħabba atti terribli ta' violenza u din l-istraġi saret għax parti mill-immigranti ma jidux imorru minn dajsa kbira l waħda żgħira u għalek ikkondanaw l koħat għal-mot għax ovvjament din erqet u għalek għanna bżon illi nimplementaw il-prinċipju ta' solidarieta u proporzjonalità jekk ma jkunx hemm dan il-qsim ma jkunx tajjeb għax ovvjament jekk jirbaħ l-egoismu jekk aħna ma naqsmux il-pisijiet tagħna ma naslu mkien, nitlu ġasqaq u għalek fuq din il-kwistjoni ta' tfal taħt l-età mhux akkompanjat na bżonn insaħħu il-ħarsien tagħhom fil-parir tiegħi jiena qatt illi fil-Komitat tal-Reġuni għadna illi għanna bżon il-saħħu il-setat tal-tutur eh, tal-tfal taħt l biex ma jkunx hemm tipi ta' violenza kontrihom. Umbat nixtieq nitkellem fuq il-politika ta' integrazzjoni jiena kontent ħafna għax il-ġimgħa li għaddiet waqt illi f'Berti kien hemm eh, festa reliġjuża ta' Santa Agata illi hija il-qaddisa eh, ta' Katania u kienem eh, ġraja sabiħa ħafna hija waħda mill qadisin iktar importanti reliġjon tagħna, imma kienem f'misbla illegali kienem it-tfal illi organizzaw eh, da, di dan, dan l-avveniment fejn intaqaw ma' ħafna Eh, tfal, migranti u ħadmu fl-imkien biex ibidlu da din il-misbla fġnien. Bħafna pjanti u kol il-etiġu użati minn kumpanija illi qed pala bħala prodott naturali u dawn huwa ċiklu virtuż sabiħ ħafna. Jiġifieri nistgħu nagħmlu affarijiet pozittivi permezz tal-inklużività u l-integrazzjoni. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Nifraħlek prosit tax-xogħol importanti ħafna tiegħek u grazzi talli fakkartna illi fil-fatt huma it-tfal migranti illi qegħdin għaddejjin minn kriżi mhux aħna hija mhux biss kriżi imma traġedja u aħna qegħdin naħdmu ħafna f'din id-direttiva fuq it-traffikar bil-kooperazzjoni tal-Istati membri issa mur dritt dritt għall-imħallef eh, Erb Kluneman illi se tkellimna fuq ir-rabta li hemm bejn protezzjoni ta' tfal u il-liġi ċivili. Grazzi ħafna lilek tal-istedina illi nitkellem hawnhekk bħala prattikant fil-qasam ta' tfal taħt li ta' mhux akkompanjatina mħallef tal- tal-qorti tal-liċi tal-familja fil-Ġermanja biex intikom xi ċifri intkom ta' fil mħafna rifuġati fil-Ġermanja attwalment għandna iktar 55,000 tfal taħt li ta' mhux akkompanjati fil-Ġermanja. Minu tifel jew tifla taħt l-età persuna taħt l-età ta' 18 sena illi għandu kapaċità limitata li jekk ikollu bżonn rappresentanti legali u l-konsens tagħhom għal stqarrija ta' ta' kapaċità mentali li mhux biss ikollu benefiċċju u dan huwa miktub fil-kodiċi ċivili tagħna u l-minorenni huma taħt responsabilità parentali. Minu minorenni mbagħad mhux akkompanjat? Dan hu tifel jew tifla illi mhuwiex ċittadin tal-pajjiż u jidħol fil-pajjiż mingħajr tutur jew ġenitur li jkun preżenti Il-kodiċi ċivili ġermaniza ta' jgħid illi jekk il-ġenituri ma jkunux jistaw jeserċitaw il-kustodja parentali, il-qorti tal-familja hemm bżonn jieħu il-miżuri neċessarji biex jgarantixxi l-aħjar interessi tat-tifel jew tifla. Il-qorti tal-familja mbagħad għandha tissospendi l-kustodja parentali f'każijiet fejn il-ġenituri ma jkunux jistaw illi eżerċitaw il-pater potesta eh, tagħhom u l-qorti kollha eh, taħtar tutur dawn huma suġġetti kollha fil-kodiċi ċivili aħna napplikaw għal każi nazzjonali kif ukoll każijiet transkonfinali. Nixtieq ninformakom illi f'Ottubru tal-2015 il-kapaċità legali illi wieħed jaġixxi f'proċedimenti għal skopijiet ta' ażilu ta' residenza ġiet imneħħija mill-età ta' 16 sa 18 għaliex dan sar f'mument fejn hemm tant tfal illi waslu fil-Ġermanja. U kien ġirja sħiħa tal-kapaċità legali għaliex biex nenfasizzaw nwat preċedenza li servizzi ta' tfaxlet kemm fuq tfal minorenni. Tfisser illi minorenni mhux akkompanjati huma trattati bħala tfal, tfal li jeħtiġilhom il-protezzjoni, kura, kif ukoll rappreżentanza, tutur. Jekk qegħdin nitkellmu fuq minorenni mhux akkompanjati. ir rappresentanti jiddeċidi kull kwistjoni li għanna xaqsa ma' tifel u tifla, anki talbi tal-proċedura bħala liġi fuq il-barranin, fuq l-aljeni, u dan ifisser illi il-minorenni taħt l-età mhux akkompanjat u għall-ewwel nent minorenni u mbagħad barrani. Frustir, jiena kont skantajt f'kont konferenza hawnhekk f'Diċembru għax ħsibt illi kollha se naħsbuha hekk u kont sorpriża ħafna skantajt illi aħna il-bot minn stati membri oħra xanna il-liġi fuq dawn it-tfal, ma jina bħala mħallef tal-qorti tal-familja, meta naħseb fuq id-deċizjonijiet, dan u r-risultat illi daw it-tfal għandhom bżonn minn min jaħseb fil-affarijiet għandhom xaqsmu magħhom. U lek hemm l-approċċ ċivili fuq il-kura tat-tutur u wkoll l-approċċ Eh, taħt il-liġi tal-barranin. Meta l-istat ikun konxu li jem tifla u tifla taħt 13 imkien fil-Ġermanja, l-autorità lokali tal-Zazax e, eh, post provizorju għat-tfal mbagħad wara xar ikun hemm riallokazzjoni fil-Ġermanja stess. U mbagħad l-awtorità ta' żgħażagħ lokali l-oħra tkun tista tiħossib dawn it-tfal, min jappreżenta it-tfal. Fil-bidu dawn iż-żewġ awtoritajiet tat-tfal għandhom is-seta skont il-liġi illi jaġixxu bħala l-ewwel rappreżentanti tat-tfal. L-awtorità l-ewwel tat-tfal lokali li tħossi provizorjament imbagħad wara l-awtorità lokali ta' żgħażagħ l-oħra wara l-lokazzjoni. -lo u din it-tieni awtorità tat-tfal lokali hemm bżonn ukoll tafza lill-qorti tal-familja. Issa x'tagħmel qorti tal-familja? I tibda proċeduri ta' kustodja meta tirċevi tarif regolarment mill-awtorità taż-żaża lokali tal-rilokazzjoni. U regolarment eh, ħaġa jew oħra skont il-każ ximdaqiet huma raba illi jafżawna ximda hija l-awtorità lokali tal-Saza illi tuħu xsib it-tfal provizorjament għax din jinformawna fuq tfal taħt l-età li jeħtieġu miżuri urġenti ħafna biex dawn it-tfal għandhom bżonn tutur. Imma ġeneralment ikun loġiku li wieħed jistenna u jinforma il-qorti tal-familja meta issir il rilokazzjoni u situazzjoni ta' tfal li tiġi ċarata. Il-qorti tal-familja tisma l-tfal l minorenni jipprovaw jiddaħlu u koll il-ġenituri ximdaqqiet huwa possibbli illi jitlu ma wkoll mhumiex daqshekk il-bot. Teknikament. Niċċekkjaw id-dokumenti imma s sottu ma jkunx hemm ħafna dokumenti u dan iwassalni għax xi ftit problemi li għandna diġà smajna anke qabel in-nuqqas ta' dokumenti iwassal għal problema tal-valutazzjoni ta' l-età u s-sow jew tifla taħt l-età li għandi dini jekk il-ġenituri staw jeserċitaw jew le id-drittijiet ta' kustodja tagħhom għal perjodu itwal dawn it-tfal ta' l-tleta mhux akkomparati biex kbira tagħhom għandhom kontatt regolari mal ġenituri tagħhom. Fis-Sirja, fit-Turkija, kun li ma jkun u fejn ikunu, blajnuna tal-mobiles u tal-computers u x'biżejjed biex jeżerċitaw drittijiet parentali tagħhom tal-ġenituri tagħhom jew forsi dawn il-ġenituri ma jkunux jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tal-ġenituri tagħhom mhux se jekk ikun hemm kuntatt biss permezz ta' mezzi tekniċi. Dan it-tfal x'imdaqqiet jaslu bil-prokura mill-ġenituri motija lill raba fl-Ewropa. Biżejjed il-raba ikunu jistaw jaħdmu u jirrappreżentaw it-tfal permezz ta' prokura bil-miktub imma fir-realtà ħadd ma jistenna prokura bħal din. Fil-biċċa l-gwieħ dawn il-każijiet, il-qorti tal-familja tiddakjara sospensjoni tal-drittijiet tal-ġenituri u taħtar tutur. Jiena saqsuni minn min ħallas il-qorti eh, taħtar u għalhekk il-qorti tħallas. Għax fil-biċċa l-kbira tal-każijiet ma naħtrux raba imma nis professjonali. Dawn li tuturi rappresentaw il-tifel u tifla individualment f'sitwazzjonijiet u f'deċiżjonijiet meħtieġa. Dan l-ewwel net biex niċċara wkoll il-perspettiva jina nitlob għal azil għal dan it-tfal għal dawn it-tfal jew aħjar illi forsi eċezzjonalment ikollhom perjodu pereżempju għal rinifikazzjoni tal-familja jew għal edukazzjoni li huma raġunijiet li huma importanti għall awtoritajiet għax għandi bżonn informhom wara kollox. Naċċetta d-deċiżjoni mill-awtoritajiet tal-barranin nagħmel appell fi semmi tifel jew tifla l-applikazzjonijiet għal appoġġ finanzjarja ħafna deċiżjonijiet forsi tifelikum situazzjoni fejn għandu bżon eh, jopera ruħu, deċiżjonijiet fuq l-edukazzjoni tiegħu. U daw kollha li għandhom bżonn jiġu deċisa dan it-tfal dawn it-tfal individwalment. It-tuturi għandhom bżonn ta' ħafna għajnuna, Roma stess għandhom bżonn ikollhom eh, għarfien kulturali u pedagoġiku ikunu jafu li min liġi fuq il-barranin u kif ċimplementata skont il-kas biex jirrappresentaw it-tifel jew tifla individwalment bl-aħjar mod u pilit eh, lingwistiċi u kol. Imma l-bicċa l-kbira dawn il-kriterji kollha ma jistawx jiġu kollha rispettat, għandhom bżonn jaħdmu mal-interpreti. Din hija realtà, nista' nitkellem biss fuq situazzjoni fil-belt tiegħi fejn kien hemm każijiet diffiċli per eżempju, jiena tkellimt ma' kollega eh, f'Munich u qalet li kellha erba' mit eh, ħatrit ta' tuturi kull jum u laqqas kienu jafu me fejn se jsibuha imma ma laffajt tista' serin għall-aħjar. U hemm iktar tuturi disponibbli. Attualment, hemm proposta fil-liġi Ġermaniża qed tiġi diskussa l-awtorità lokali ta' żgħażagħ ta' rilokazzjoni se titlob immedjatament għall-ażil jekk il fatti huma ċari u tifel jew tifel għandhom bżonn din it-tip ta' talba. Il-vantaġġ ikun l-aħjar perjodu imma dawk li tikkritikaw dan l-abbozz ta' liġi jibżgħu illi l-awtorità lokali li trappreżenta il-tfal fil-bidu m'għandhomx biżejjed kwalifiki ma tantx għandi ħin, imma kemtejn tal-axħar fuq it-tfal taħt li ta' problema kbira tagħhom ta' dawk li jiġu rappresentati legalment għabbażi ta' żwieġ bejn tfal taħt l-età. Hemm proposta għal emenda fil-Ġermanja biex iż-żwieġ eh, ta' tfal taħt l-età ġifiri bejn 16 u 18 jkun jista' jiġi evitat u jgħidu li b'mod ġenerali eh, tifel u tifla miż-żewġin ukoll huma minorenni. U kif nistgħu nittrattaw din l-aspett, forsi nistgħu morru għall-aħjar, nista' jkun hemm titjib, anki għall-ħatra iktar maċ, anki iktar maċ meta nagħmlu attwalment attituri iktar kwalifikati, imma mixin tajjeb u naħseb li huwa importanti ħafna illi nkunu nistgħu nagħmlu daw it-tfal u nħarsuhom. Mhux mija fil-mija bħala ħarsin, imma huwa importanti li nkunu nistgħu naslu għal ħarsin bħal dan. Grazzi ħafna, Judge Martina, Erb Kluneman, talli u rejt il-sfidi legali, jamsolli najt fl-Svezja u koll iċċevejna aktar minn mit bniet li kienu diġà mizzoġin u għandhom it-tfal u ma taħt l-età. Sfida legali kbira ħafna minn iċċipilitajiet qegħdin jippropaw jaraw kif jista' b'xi mod ieħor jgħinuhom u għandna bżonn ċertezza legali kif nistgħu nkunu nistgħu nilqgħu eh, dawn l-isfidi fuq il-guardianship se ngħaddi l-kelma mal lower l-Tien Verstegen id-direttur tal-Fondazzjoni Nidos. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi tal-istedina. Jina onorat tasso li jgħat għawnek u nistan kellimkom fuq il-guardianship fil-tuturi fl-Olanda. Din hija sistema li nemnu fija u se nipprova nispjegalkom għaliex. Nidos hija fondazzjoni li tipprovdi tuturi għal xi 6,000 eh, tfal taħt l-età fejn jaħmu biss professjonisti u nistaw neġestixxu dawn is-6,000 tfal imma f'sitt xhur waslunna 3,000 milli kellna qabel u stajna iva najnuhom u nixtieq nispjegalkom x'edin nagħmlu. 85% ta' tfal ta' neġu minn pajjiżi illi jafu l-gwerra minn l-Iraq, minn sirja mill afganistan kif ukoll minn rejt l-Eritrea, ġifiri 85% tal-tfal tagħna, ġifiri maħniċ nitkellmu tant fuq migranti ekonomiċi u għandhom bżonn kollha il-protezzjoni. Issa fl-Olanda nista' ngħidlkom ukoll xi ħaġa fuq l-Ewropa x'għandni nippruvaw nikkooperaw ukoll ma' istituzzjonijiet oħra ta' guardianship fl-Ewropa u flimkien aħna fondajna l-organizzazzjoni NGI staw sibu u kol fuq l-internet. U importanti qabel ma nitkellmu fuq l-għadha nitkellmu fuq l-Ewropa u fid-definizzjoni wkoll ta' dak li huwa l-guardianship it-tutur fl-Olanda. Imma eh, hemm differenza minn pajjiż għall ieħor u għalhekk għandna bżonn ta' definizzjoni b'saħħitha u naf mill-Kummissjoni Ewropea hemm xi abbozza definizzjoni u definizzjoni fl-Olanda taħdem hekk illi aħna responsabbli għal benessri tat tfal edin fil-kura tagħna u dan ifisser illi għandna seta bħal ġenituri imma aħna u koll nerfaw responsabilta u għandhom sonnatu rendi konti ġifiri, mux bis rappresentanza legali, imma għana nifdu xsibu. Kolek s-saxħa taħħom, l-edukazzjoni taħħom, proċedura legali, aħna responsabli għal ta' kollu illi għanna bżon nablu mod xira. Ovvjament, mux aħna biss, ma aħna nġestixxu l-kazijiet. Issa fuq il-fondazzjoni Nidos, Aħna indipendenti, aħna NGO imħalsa mill-gvern ma nistgħu nkunu NGO. Nasbu li huwa importanti ħafna li jkun hemm tutur indipendenti għax x'imdaqqiet l-interessi ta' tfal jistaw ikunu differenti, per eżempju, bejn id-drittijiet ta' tfal u dak li jassab il-gvern, u għalek tajb li hemm it-tutur fin-nofs. Aħna maħturin minn imħallef, tajjeb, iġifiri waħidma legali bħal Ġermanja, tfal minnaj il-ġenitur għandhom bżon ta' xaħat liħu s-sifa għalek liġi maħturin mill-imħallef u hemm miktub fil-liġi ċivili dak li għandna bżon namlu. Għandna bżon naraw l-isvilup xira ta' tfal u jekk dan jiġi perikolat għandna bżon intervjenu, naġixxu u hekk namlu u jatajnuna l-fatt li dawn it-mirijiet u ma miktubin fil-liġi għax il-politika tibqa dejjem l-istess waħda u għalek għanna nistaw nkunu pozizjoni b'saħħitha biex nħarsu drittijiet ta' tfal. Ovvjament aħna niġu monitorati għax għanna istituzzjoni ta' guardianship għanna xi sitt mit impjegat u niġu monitorati mill-ispettorat għazzazax u għanna bżon nkunu organizzati mod professjonali għanna ċerti, nkunu ċertifikati u ikonna verifika, konna audit ta' kull sena u tuturi tagħna kol bħal avukati ikunu eh, ġudikati għandu sistema ta' punti fuq l-istudji li jagħmlu eċċetera. U għalhekk kollha nies social workers għandhom kollha degree l-università inħarġuhom, nippruvaw nispjegawlhom kif dawn it-tfal huma differenti mit-tfal Olandiżi u kif jistgħu jagħmlu kollox mod metodoloġiku. U għalhekk naħseb għal organizzazzjoni bħal tagħna hija ħaġa tajba illi maħniex qed nieħdu deċiżjoni waħedna, nieħdu deċiżjonijiet importanti iva, imma jkun hemm tim, ikun hemm is-supervizjoni tal-manager, jiġu appoġġati mill-kollegi, appoġġati mill-nies eh, uh, tukom eh, pariri, psikoloġi, u għalhekk wieħed mhuwiex bużieqa waħdu iżolat. U nitalmu minn xulxin u tisimaw mill-msieħba, mill-kollegi, anki jekk forse tagħmel żbalju, tisa tista' tagħmel aħjar, sowu dak li qed tagħmel. Issa, fis-sistema u l-pożizzjoni ta' tutur fis-sistema dan huwa element importanti li hemm bżonn nispjegah. Fl-Olanda qegħdin organizzati tajbin ħafna. Hemm organizzazzjoni waħda ta' guardianship għat tfal taħt li ta' mhux l-Olanda kollha kemm u it-tfal jaslu fl-Olanda li jridu jitolbu għall-azil għandhom bżonn imorru jagħmlu imorru f'ċentru għall-applikanti fil-nofsinhar tal-tramontana tal-pajjiż, diffiċli wieħed isibu, però isibuh. U l-ewwel ġurnata la darba jaslu se jintaqgħu mat-tutur tagħhom. U hekk nispjegalkom pereżempju f'pajjiżi oħra forsi mhux fl-ewwel ġurnata wieħed jintaqa' mat-tutur imma fl-Olanda ekku u tutur jiġi mill-fondazzjoni tagħna ta' Nidos u fimna tal-imna illi it-tfal minn Niġera li waslu eh, fl-Olanda eh, u saqsaw għall-azil kollha kemm huma spiċċaw prostituti u mhux biss fl-Olanda, anke fil-Belġu, fl-Italja, eċċetera. U l-Ministru kien li kien responsabbli talab il-Parlament x'qegħdin tagħmlu. Hemm it-tutur u għalhekk huma suppost u ġew għandna aħna responsabbli iva għal dawk il-ħiliet kollha imma nitkellmu fuq xi 250 daw it-tfajlit ukoll fil-Belġu illi saru prostituti. U aħna sibna li dawn it-tfajlit kollha disprati qabel u għamlu hekk qabel ma ntaqgħu ma' tuturu għalhekk issa jintaqgħu mal-ewwel miegħu jew magħha. U naraw li huma tfal li huma vulnerabbli li huma suġġetti ta' traffikar u jekke hekk u hekk nieħdu l-miżuri mill-ewwel minuta biex hekk tfal ta' 15 sena imorru fil-fostering mal-familji mill-fondazzjoni ta' Nirus mill-istess kultura illa li xumma bis vulnerabli biex imorru f'dawn il-ċentri l-kbar għal tfal li tfittxu l-azil. Ħaġa li tagħmel meta inti tkun vittma ta' traffika aħna għandna alloġġi apposta għalik, alloġġi siguri ħafna. jaff ikunu żewġuk għadek taħt letal għaddej minn situazzjoni verament eh, diffiċli li trattawk allura b'mod speċifiku. Għanna ċentri speċjalizzati Ija ħna nasbu li ċentri l-gbar għanna wafqu għamal daw iż-żazax mux akkumpanjati li kunu taħt l-età. Ma tinti tasal fil-pajis, tibda l-proċedura ta' l-azil, l intervisti, imma il-tutur juħsib jalli jipreparak, għajkollok anka avukat li jajnek, se jkollok anka xi testijiet mediċi mbagħad fl-aħħar tax-xahar tibda l-intervisti u tifhem, tibda tifhem jekk tkun tista' toqgħod fl-Olanda jumkella le huwa t-tatur illi mbagħad jħosseb jekk inti tkun ħatibqa' fl-Olanda għandna arranġamenti għad posta jekk id-deċiżjoni tkun favur li inti tibqa' l-Olanda. It-tutur jħossibek, jħossib li inti tinata l alloċi ix-xira biex tgħix fih. U it-tutur jara l-iżvilupp ta' dawn it-tfal Aħna narawhom ta' spiss kull xahar, naraw l-iżvilupp tagħhom, l-oqsma tas saħħa l-iskola, eċetera, u naraw jekk hemm xi tibdil neċessarju. Għandek nies professjonali ħafna li jagħmlu dan, u ma tfal jafdawhom ħafna lil daw il-professjonisti ma ninsewx li daw tfal ikunu ħarġu minn sitwazzjonijiet diffiċli ferm. Nixtieq inkompli nitkellem dwar dan imma tnara li skodi lil ħin kważi. U dak li għanna bżon, aħna naħsbu, meta wieħed ħares li situazzjoni tagħna u lejt situazzjoni Ewropea, i li dawn it-tfal jingħataw tutur b'esperjenza. Dak kull aħjar U kull tifel jew tifla għandu jkollu l-interessi tiegħu imħarsin. Meta wieħed uh, jiprofa jgħinom l-ewwel jażel familja jekk le alloċ aktar ma jkun żgħir aktar aħjar. Grazzi ħafna Tien Verstegen minn Nidos jiena nittama li il-materjali preżentejtu intom jkun disponibbli għal-membri. Naħseb li prezentajtu materjal interessanti ħafna. Qabel ma ngħaddi l-kelma lil Umed, nixtieq ngħid illi għal-bidu peress li il-Sindku Bianco se jkollu jħallilna. Għalissa nitlob lil dawk il-membri li għandhom xi mistoqsija diretta lil sintku biex tagħmlu għalilhom. Barbara Spinelli mhux iktar minn żewġ minuti jekk jogħġbu. Grazzi. Grazzi tal-intervent tiegħek. Onorevoli Enzo Bianco. Jiena nixtieq namillek mistoqsija fuq il-punt li ressaqt. Int, għax kont kontent għattin tal-armonizzazzjoni tal-politika Ewropea fil-qasam tal-azil. Fil-fat, din l-armonizzazzjoni hija strument li taqta miżewġ naħat għax jekk morru naraw ir-regolamenti ġodda li qed jiġu proposti minn tal-Kummissjoni, regolamenti u direttiva, din l-armonizzazzjoni dejmet titnaqqas ġifiri mumiex iktar possibli illi ikunem eh, prassi aħjar fil stati membri individualment. Namel referenza partikolari għal kwistjoni li għedin naraw fil-regolament fuq il-kwalifiki fejn it-tul tal-permess tal-soġġorn tal-rifuġati u għal-beneficjarji tal tas sussidjarjetà eh, tiġi imnaqsa għal tliet snin għal rifuġati u għall-oħrajn għal sena meta attualment fil-Stati membri individwali hemm prassi iktar ġenerużi, speċjalment fl-Italja, ħames snin u ħames snin. U tajjeb illi ovvjament iż-żewġ fażijiet ikunu l-istess u għalhekk jeżisti l-periklu ta' armonizzazzjoni mnaqsa. U anki l-fatt, per eżempju, il-protezzjoni tista' tiġi revokata. U kol dejjem tiġi riveduta skont listi tal-pajjiżi siguri illi qatt huma siguri dejjem u għalhekk listi nazzjonali kif ukoll listi Ewropej. U għalhekk nixtieq fuq dan l-aspett komment minn naħa tiegħek u fuq it-tieni punt inti kellek raġun illi fraħt fuq dawn l-operazzjonijiet ta' salvataġġ mill-assisa tal-kosta Taljani imma nixtieq ikolli l-opinjoni tiegħek fuq dak li nhar it-tnejn qal id-dottor Leġġeri, direttur ta' Frontex, li qal ċarament il l-operazzjoniet ta' salvataġġ speċjalment dawk mill-NGOs hemm bżonn inrażnuhom biex ikunu nistgħu niċildu aħjar il-traffikanti. Grazzi ħafna, Sindku. Effettivamente io. Infatti na, tkellimt dwar l-armonizzazzjoni bħala mira pozittiva. U xtaqt eh, nisafu fuq dan, nsiba diffiċli nerbu l-problema fejn bażi tal-kriteri li skontu nirkonoxxew u l-edri tal-azil għal kull stat membru individwali hemm kriterju li varja hemm pajjiżi fl-Ewropea li jirkonoxxu dritt tal-azil is-Sirjani, hemm oħrajn li ma id dritt tal-azil is-Sirjani jew dawk mill-Afganistan. Jekk dal-qasam ikun hemm iktar armonizzazzjoni, mela bla dubju, eh, dan huwa dan ikun fattur pożittiv. Il-punt li semmejt inti però fuq il-kwalifiċi revoka u kemm kemm idum soġġorn, eh, huma kollha ħwejjeġ illi eh, fil-Kumitat tal-Reġuni diskutajna u adottajna u diversi parlamentari Ewropej kol saħħu fuq dan fil-Parlament Ewropew. Ġifi naħseb l-armonizzazzjoni hija fatt pożittiv imma bżonn ovvjament l-armonizzazzjoni tipproċedi sens evoluttiv u mis restrittiv. Għal dak għandu x'jaqsam it-tieni mistoqsija. Jiena wkoll irtqajt mad-direttur ta' Frontex Leġeri propju f'Katania għaliex fil-belt tiegħi f'palazz tal-Konsil għanna sede operattiva ta' Frontex, kif ukoll l-Aġenziji l-oħra Ewropej kompetenti fil-qasam, pal pereżempju Europol. Aħna dejjem edna il il-fatt li l-lokalizzazzjoni ta' Frontex insibuha fil-Polonja, b'rispett seħli għanna li Varsavja kienet iktar twieġeb għal kriterji ta' natura ġeopolitika, mux eh, eh, natura operattiva, sem struttura anka fil-belti, eh? Jina, ma leġerin naqbel fuq pont illi għanna nevita u li l-operazzjonijiet ta' salvataċ jisiru saħan sitra prat libjani. Ma leġeri, edna li jem NGOs illi pratikament kważi jaslu mal-kosta libjana. U dan ovvjament jagħmel aktar faċli mhux il-vjaġġ imma operazzjoni ta' natura kompletament differenti. Nerġa' ngħid jiena naqbel li għandu jkun hemm salvataġġ fl-ibra taħt kulinkwa kondizzjoni u naħseb minn dallat l-Unjoni Ewropea żgur imxiet il qudiem meta mqabbel ma' snin eh, ma' ftit snin ilu, però ċertu NGOs ġa qed jorganizzaw it-tluq ta' migranti bazzikament buffiċi fil-Libja u salvataġġ fil-Libja stess. U dan, ovvjament, eh, jispiċċa mhux salvataġġ imma operazzjoni oħra. Għal konċern nistaw wkoll immaġinaw li konna organizzazzjoni f'ċertu pajjiżi fejn uħol u kurritur umanitarju. Li ġej minn pajjiżi bidritt ta' żil sabiex ikun hemm eh, mhux salvataġġ imma anke l-kultur uman li jsir bħal-alternattiv. Grazzi ħafna. Enzo Bianco jekk m'hawnx aktar mistoqsijiet, nitlobkom biex natuħ ċabċipa, grazzi ħafna. Sfortunatament se jkollu jħallina. Aħna konna morna f'delegazzjoni tal-Kumitat Liber ġewwa Lampedusa konna l-tajna ma' erba' NGOs li kienu għat jadmu fil rispett tal-liġi internazjonali, Italja kienu għat jaħdmu biex jisalvaw ħafna ħajiet ta', tonis U kienu verament xukati li riallokazzjoni u assedjamenti mill-ġdid mhux qed jaħdmu tajjeb ħafna fil-livell tal-Unjoni Ewropea ma kellha l-problema l-implementazzjoni ta' dawn. Ngħaddi mill-ewwel għall aħħar kellim Omed Mamudi mill-Svezja Malmo, fondatur ta' Ensam Commandes Forbund. Grazzi. Grazzi ħafna. Nishtiq anke eh, tal-li possibilità li niġi hawnhekk biex eh, nesprimi ruħi. Ħalli aħna nkunu nistgħu ngħixu tajjeb flimkien fl-istess komunità nisprimi l-opinjonijiet tiegħi dwar dan jiena mill-Afganistan. Jiena minn grupp etniku żgħir ħafna li jinsab fil-frontiera bejn Pakistan u l-Afganistan huwa espost nara mhux ħażin, grupp pjuttost eh, vulnerabbli. Kien diffiċli ħafna nejxu hemmhekk, kien hemm ħafna nies armati, il-ħajja ma tantx tingħata valur. Jiena kont refuġat mill-Afganistan, ġejt l-Iżvezja, mort l-Iżvezja fl-2011, u ktibt ktieb li jismu il-kriminali innoċenti. Jiena id-deskrivejt l-istorja tiegħi għalfejn tlaq għalfejn mort l-Iżvezja u għalfejn iddeċidejt li nistabbilixxi xiruħi fl-Iżvezja. U wara bdejt naħseb ftit f'dawk it-tfal li jaslu waħedhom grupp pjuttost sostanzjali. Għandhom ħafna talenti, għandhom ħafna esperjenza tal-ħajja, esperjenza differenti, varjata, ġejjin minn kulturi differenti tad-dinja. X'fisser dan? Għandek zaza adolescenti ġejjin minn ħafna pajjiżi, jaslu fl-Iżvezja għandhom ħafna pajjiżi esperjenza ta' ħajja differenti u jiena bdejt naħseb li noħloq organizzazzjoni biex tiġġestjona dawn it-talenti, u għalhekk jiena bdejt din l alleanza din il-fondazzjoni ta' dawk it-tfal li jiġu waħedhom bdejt naħdem ma' tfal li forsi jkunu għamlu xi reati u bdejt nistaqsi Għalfem, għalfem kellek aktar subin minn bniet għat jaslu l izvezja Jina ktibt, għonga eh, fil-ktib tiegħi dwar dan, barra ħdimt ftit fuq dokumentarji jina bdejt anka impriża biex l-impatt ikun wieħed ikbar fuq is-soċjetà li laqgħetna l-Iżvezja. Din l-impriża tiegħi tikkonċentra fuq il li toħloq ħafna idejat. Hemmhekk ħdimt ħames snin f'dan il-qasam. Refuġġat żagħżugħ li wasal hawnhekk fl-Unjoni Ewropea ngħidu sitt snin ilu jista' jkun hawnhekk bil qeda hawnhekk jitkellem magħkom ftit snin wara. Dik kienet l-istorja tiegħi. U jistgħu dawn iż-żgħażagħ mhux akkumpanjati li qed jaslu llum jenu l-Iżvezja xi darba u mażazah li jmexxu din l-impriża lantana u illi l-ilħna tagħhom jaslu. Għanna namlu minn kollox biex dawn in-nies jiġu integrati ħalli jikontribuxxu bl-aħjar mod li soċjetà li tilqahom. L-għana ħari u li nibdew organizzazzjoni lokali mod partikolari ħamsab b'kollox biex inkopru territorju kollu tal-Iżvezja. L-għan kien dan li nħolqu ħamsa imma issa għandna 16. kultura, il-xandir, il-politika. U importanti li naddu l-messaġġ ħalli l integrazzjoni tajba. Integrazzjoni tajba ta' dawn il-tfal mhux akkumpanjati għandna hawnhekk żewġ persuni illi kienu konċernati minn din minn dan il-fenomenu jiena u persuna oħra fis-sala. Aħna nixtiequ li kollna aktar minnhom involuti ħalli nisimgħuhom. Qed nitkellmu fuqhom. Tfal mhux akkumpanjati ma naħseb li għandhom ikunu aktar preżenti anke hawnhekk biex huma jitkellmu dwar is-sitwazzjoni tagħhom. Fl-2011 jina wasalt fl-Svezja li li poġuni ma 700 eh, zazuħiħor, hemm minnhom li laħu dentisti, le avukati, daħlu fin-negozju. Għandkom il-lista tajtilkom anka fid-dokumenti tiegħi hemm però subin biss. Aħna fil-grupp sana ma kienx hemm, fi konna ngħixu ma kienx hemm bniet nisa. Aħna riżors kbir anka għalina nfusna ħna kontribut b'saħħtu ħafna għas-soċjetà. L-importanti hu li ħadd ma jaħseb li aħna biss Dejjem nisimgħu li daw il-pajjiżi nordiċi m'għandhomx biżejjed eh, tfal biex aħna jkollna popolazzjoni sostenibbli għandna bżonn iktar refuġati Għanna kategoriji differenti ta' persuni li għat jaslu. U importanti li wieħed però jkollu biżejjed flus biex jgħix, meta wieħed ikun għandu żgħir ħafna. U importanti li jaħrab mit-terrorizmu, mill-gwerra. Jekk aħna nalqulhom il-frontieri dawn iż-żazax qatt mhu jaslu għandna. U dawk li għandhom il-possibilità illi jaħarbu jispiċċaw imutu fil-pajjiż tagħhom ta' oriġini. Għanna dejjem aktar gruppi terroristiċi, gwerer, fl-Afganistan skont l-aħħar studju li ktar wieħed reċenti juri li 50 fil-mija tal-komunitajiet huma mexxija minn terroristi. Apparti dan, għandu kollok lan oġġettiv li inti issalva l-ħajja ta' bniedem ieħor. Fl-Afganistan il-terroristi qed jgħidu li meta inti toqtol <laughs> bla doċ, toqtol il-persuna tajba u tmur il-ġenna. U jekk inti toqtol 21 mill-grupp etniku tiegħi tmur il-ġenna. hija xi ħaġa li jagħmlu anke l-pjaċir, però fil-verità hija kwistjoni ta' ħajja jew mewt. Fl-Afganistan il-gwerra ilha għaddejja mill-1980 il-gwerra ilha għaddejja il-pajjiż qatt markupra minn dakinhar law il-res biċċan qatel mill-USSR 50 63% mill-azar spiċċaw telqu, minn baqa għex f'kondizjonijiet verament ħorox. Tisaw timmaġinaw dan x'kien ifisser drittijiet fundamentali tagħhom. Kien hemm intelaq mar l-Iran u mbagħad mar lura minħabba problemi bir-razziżmu, Għandek diskriminazzjoni kbira anka bħallum il-ġurnata huma qed jiġu trattati bħalli kieku għamlu xi ħaġa kontra l-istat, il-patrija. Dawn n-nies illi fl-2015-16 marru fl-Afganistan, fl-Europa, ġew fl-Europa biex jaraw xieġi firri tgħix ħajja eh, din U ma jaddu mill-Iran pala transitu jiġu hawnhekk fl-Ewropa mill-Afganistan. Però għandek kodiċi speċifiku li konċerna l-Afganistan. Wieħed irid joqgħod attent, irid jara hemm regoli speċifiċi ta' kif wieħed jaffronta terroristiċi, nis pedofili u oħrajn. Jekk inti tibqa' l-Afganistan m'għandekx ċans li tibqa' ħajt, ittaħrab bil-fors m'għandekx ċażla jew inkella tingħaqad ma' terroristi u f'dak il-każ eh, ma tkunx hija temmek biex ittejjeb id-dinja nsil kontra. Għammin jahra biex jaħdem x'imkien ieħor biex jaqla sol tal-familja biex il-familja tgħix. Għandna wkoll dawk it-tip ta' nies. Eh, għandek kategoriji differenti ta' nies li għandhom ħolm differenti minn kellu dawn eh, situazzjoni diffiċli qoddimu. Jiena meta wasalt li Svezja kelli għan, li ikolli eh, soġġorn ta' residenza permanenti. Ħdimt, jiena verament xtaqt nintegra ruħi fis-soċjetà. U wara li natajt dan il-permess permanenti, jiena xtaqt li nibqa l iżvezja noħloq organizzazzjoni impriża xtaqt namel mill-aħjar biex nikontribwixxi għalija nnifsi imma anka għas-soċjetà Zvediża. Imma liġijiet li jiblukjaw lil min jagħmel talba l-azil inħoss li joħolqu problema. Illa għaliex? B'konsegwenza tek għandek nies li mhux qed jingħataw dan il-permess tas suġġorn permanenti. Nieqaf hawnhekk, grazzi ħafna. Ehm, egen... Ehm. Grazzi ħafna. ta' din eh, l-istorja, wieħed jista' jasal konklużjonijiet rilevanti ħafna. Jiena nħossi li inti eżempju ħaj ta' kif organizzazzjoni tista' taħdem, tista' tkun inti bħala ta' inspirazzjoni l-forza l-mutur biex tgħin lil dawk zazah eh, li għandhom eh, xewqa illi jintegraw u jibnu soċjetà eżemplari. Mela, grazzi ħafna. Naddi il-mikrofonu l-rappresentant Mirenini, għassi ħafna, interessanti u li ħafna għandi mistoqsija dwar il-tutela. Min fejn jiġu dawn in-nies huma professjonisti jew inkella tatuhom it-taħriġ. Is-Sur Mahmud nixtieq ngħidlu li aħna għanna dan il-rapport eh, tal-House of Lords dwar dan tfal mux akkumpanjati għahna ħadna bħala provi anka kazijiet ta' dawn adolescenti u għet minnom mill-Afganistan li ġie fren Unit u għadda minn esperienza traumatizzanti ħafna ma jena naħseb li xi drabi tkun diffiċli ħafna għal nies f'pajjiżi stabbli li jirrikonoxxu il kumplessità jew il problemi li persuna tant zazuwa tkun iffaċċat fl-Afganistan. Illa lix hemm reġuni fl-Afganistan li huma stabbli, imma jekk persuna tintbat lura ħafna drabi taw alternativa jew jisibu mat taliban jew inkella l-familja jew huma stess jingħataw xi kassin. U dan huwa kemm xejn diffiċli wieħed jgħaddih lil ċertu pajjiżi dan il-messaġġ imma importanti Għalfejn dawn il-żaza huma subien li qed jaslu mill-Afganistan? Jew inkella f'din is-soċjetà għandek xi problemi speċifiċi għal bniet li jridu jifaċċaw il-bniet li jkunu ġew ehm, li jkunu vittmi ta' oppressjoni kbira. Grazzi ħafna il-mħallef Martina biex twieġeb dwar il-tutela. Grazzi ħafna fil-każ tal-Ġermanja huwa l-imħallef illi jiddeċidi jista' jkun professjonist iva jew xi ħadd li għandu pożizzjoni onorarja jekk inti sħares lejn individwi illi forsi b'mod volontarju jixtiequ li jkollhom din il-pożizzjoni ja forsi għax ikunu ġej mill-istess pajjiż. Pajjiż ta' oriġini. Kien hemm inizjattiva fis-sistema ġudizzjarja f'Berlin fejn professjonisti legali u oħrajn illi kienu ħadmu fl-uffiċċju ta' Zaza dawn jistaw jkunu jew anke jkunu ħadmu fil-qasam ta' tutela u oħrajn. U hija l-qorti li tieħu ħsieb l-oversight Dawn jaħdmu fil-qasam soċjali għandhom l-laurea fil-qasam soċali jingħataw it-taħriġ u wara jingħataw ħafna taħriġ matul is-snin. Jina nishtiq najt li fil-revizjoni tal-pakket tal-azil qed namlu wessa, għabbażi tal-report eccellenti illi Natalie għamlet um, fuq it-tfal mhux akkumpanjati, qegħdin intejbu anke l-kondizzjoni biex wieħed ikun gwardjan, guardian. Noqdu attenti illi dawn it-tfal ma jispiċċawx fidejn ta' min jista' jabbużhom jew għandhom xi passat kriminali oħrajn. Nadilek il-kelma biex ommi din il-mistoqsija l-oħra, grazzi ħafna. Għaw min jaħseb illi ċerta partijiet tal-Afganistan huma siguri, huma siguri bħal ħabs, ġifiri għandek diskriminazzjoni kbira ħafna kontra min jgħixem, sfortunatament m'għandniex pajjiż li għandu um, ugwaljanza. Iċ-ċentru tal-Afganistan huwa l-post fejn jgħixu l-azzar, il-komunità azzar, ma ma jistawx jiċċaqalu, ma jistawx jitilqu, ma jistawx morru mkien barra mir-reġun tal-Azar qed jgħixu ġo ħabs. U ma jispiċċaw jaħtfuhom, jibblukjawhom meta jaslu tal-frontiera. Għandna eżempju ta' tfajla żgħira illi sfortunatament inqatlet għatawla rasa. Mek ma nafux eżattament x'ġara f'dan il-każ però eh, hemm xi dokumenti illi hi kienet għażar imma dan ġi pruvat wara li jien atlet. Huwa diffiċli ħafna l wieħed jivvjaġġa. U n-nisa naħseb illi għal-jom u aktar diffiċli li jivvjaġġaw u aktar vulnerabli. Fil-ktib tiegħi jiena urejt illi tfajla li pruvat ma meta kellha 15 sena sena meta waslet il-Greċ spiċċat kella ġiġ titfal illa xi ġi ta' bosta drabi matul il-vjaġġ. Għalhekk naħseb illi għalhekk ħafna tfajliet jibżaw jaħarbu mill-Afganistan. U bat għandek aspetti kulturali. Ir-raġel għandu jaħdem, ir-raġel għandu jħossib il-familja, anka finanzjarjament. Apparti minn hekk it-terroristiċi huma imorru l-ewwel għas bħala reklutaġġ. Tifel li tkeċċa fl-2016 mill-Iżvezja issa sar terrorist, rajt ritratt tiegħu jena. Rajt id-differenza bejn meta kien f'pajjiż Nordiku fejn u issa. Dawk li aħna nibatulhom lura ma jkollhomx opportunità ħlief li jsiru kriminali. jew se jġildu favur Bashar al-Assad jew kontra, jew se jmorru s-Sirja jippruvaw isibu ħajja skop fit-terrorizmu. Grazzi ħafna, Katarina Gilic. Grazzi ċer. Eh, Ringrazzjaw l mistrid tagħna l-preżentazzjoni tagħhom. Fil-bidu Anna Marija Semmit, l-intergroup li kien sar berrida tagħna sabiex impoġġu dejjem fiċ-ċentru tal-politika Ewropea l-interess tal-minorenni. Jiena ġej mill-maġistratura l-minorenni u uh, hija ħaġa għal-qalbi ħafna dik kwistjoni Xtaqt nibda, nibda permezz ta' studju t ilu mill-UNICEF Sen semmi xe punti li na problema kemmi kbira numru ta' minorenni qed jiżdiedu, numru ta' minorenni mhux akkumpanjati qed jizdid, fl-2016 kien mit tifel u tifla li tilfu ħajjitom fil-vjaġġ l europa fl-2017 fil xjannar biss kellna 40 il-kas ta' mewt fost minorenni, ġifieri traġedja illi tpoġġi dimna responsabilità importanti għaliex kif diġant għal l-immigranti minorenni huma fuqodim netfat u mitfall il-korresponsabbli aħna. Malaj malaj xtaqt nistaqsi l-istedna tagħna l-mestidnin ansi x'jaħsbu fuq il riforma tal-regolament Dublin fil-qasam tal-azil li ma jibdel xejn mill-kriterju ta' prezentazzjoni ta' azil fejn jaslu l-ewwel immigranti għaliex għall-immigranti ma li mhux akkumpanjati għalija dan iżejt ir-riskju ta' movimenti sekondarji u għal daqsanġra darba jenelbu riski tal-vjaġġ u traġeddi tal pajzi ta' oriġini dawn jiġu esposti għal darba oħra għal riski ġodda. Apprezzajt ukoll dak li dak li ntqal fuq appozza biex niprovdu assistenza legali, assistenza anka ta' saħħa u impenna l-integrazzjoni ħtieġa li kunem taħriġ tal-ħaddiema li rrit jassisti lill minorenni li għal darboħra irdunatu mhux biss akkoljenza ma' poċ ta' kull forma possibli. Pala tali, neħu kosnajt li grazzi għal protokoll firmat mill ministru tal-Intern ma' diversi autoritajiet kompetenti fil-qasam fil territorjali protokoll fejn nindividwaw fost l-oħrajn numru ta' list, numru ta' nis, lista ta' nis li ħajjaħdmu pala tuturi li rridu jkunu mħejja dan il responsabilta Esperienza hemm anka fl-Italja fejn nakkomodaw eh, immigranti fost familji, grazzi, minn immigrant Egypt. Experience of uh, uh, if you have experiences of welcome jekk għandek x'esperjenza li tilqaw familji. Ivanna, għanna 2000 tifel u tifla li tjiexu familji li laqawhom. Kien anka riċerka xjentifika dwar dawn it-tfal, għana dawn nimmonitorjawhom kull sena. It-tfal jizvilupaw aħjar meta jkunu jgħixu ma' familja. Imma rru mhux ħażin meta jgħixu fi gruppi żgħar bi gwida ta' adult. Iktar ma l-allot ikun kbir, aktar ikun ħazina li jom. U importanti dan li najduħ. Imma li tpoġġi dawn it-tfal ma familji tejn ħafna. Jitalmu aktar dwar is-soċjetà għaliex il-familji anka tifhem kemm huwa importanti u diffiċli li dawn jiġu integrati huma ta' eżempju ta' kif wieħed jista' jagħmel dan. u huma ta' garanzija għal dawn it-tfal, għandhom eżempju lejn xi ħarsu. Dawn huma familji li trid tappoġġa u trid tintervjeni wkoll lejn xi drabi dawn il-familji jkollhom bżonn lajnuna, da mhux faċli skemm jidher u xi drabi ma jifmux lill bniet is-subien u jkollna nispjegawlhom ftit U xi drabi kollok relazzjonijiet ħżiena jew intenzjonijiet ħżiena u aħna rridu nkunu ta' professjonisti biex nifmu x'qed jiġri. Għandna metodoloġiji tapposta biex nħarsu lejn daw il-familji. Dawn il-programmi huma appoġġati minn riċerka xjentifika għandna nies professjonali jifmu ħafna fil-kura, hekk tagħmilha Jekk inti tagħmel monitoraġġ hija sistema tajba ħafna, jekk m'għandekx monitoraġġ jaf ikollok il-problemi. Grazzi ħafna il-Sur Madison mill-Estonja. Jiena diġà deċidejt illi nħalli barra il-konklużjoni tiegħi imma l issa ta' kelli ma hija twila ħafna. Grazzi ħafna. Mela, nafu li fl-Svezja ħafna huma mill-wajn. Però fix-xandir, fix-xandir fl-Svezja jiena rajt li hemm problemi ġodda sa fl-Svezja Għandek ħafna zazah illi jaslu fl-Svezja u jgħidu illi huma taħt l-età li għandhom taħt 18 sena ma jider illi fil-verità jkollhom xi 25 sena allura mhumiex verament minorenni. Tafu bihom daw il-problemi għandkom statistika hemm xi tip ta' analiżi ta' dil-problema u x'ħan għamlu bħala soluzzjoni meta wieħed iħares lejn dokumentazzjoni għandek ħafna żgħażagħ li jmorru fil-Finlandja, fl-Iżvezja. Nies li għandhom professjoni. Għalfejn għandek tant żgħażagħ illi jixtiequ jmorru l-Iżvezja illi qasmu l-Ewropa kollha tinħares lejn il-mappa u jixtiequ bil-forsi morru li l-Svezja u ma jitolbux l-azil pereżempju f'pajjiżi oħrajn il-Ġermanja. Jew pajjiżi forsi aktar viċin l-Afganistan, l-Greċja, l-Italja li għedin aktar viċin. Grazzi, Amid, grazzi. Jiena nixtieq nibda b'din it-tieni mistoqsija tiegħek 2.5 miljun refugġati Afgani qed jgħixu fl-Iran, 3 miljuni fil-Pakistan u ħafna fil Taġikistan, Turkmenistan, ir-Russja. Hemmhekk m'hemmx però sistema biex wieħed jikseb il-permess tas suġġorn permanenti mandomx drittijiet tas soġġorn imma nafu li ħafna rifuġati Afgani jinsabu propju f'dawn il-pajjiżi. Se jkollok nis li jitkeċċew dejjem ikollok il-każ li jitkeċċew xi nies, 3 miljuni pereżempju ġew mkaċċija. Fl-Ewropa aħna nażlu l-Ġermanja, l-Finlandja, l-Svezja għalfej. Il għaliex pajjiż bħal iżvezja għandu immaġni tajba ħafna fl-Afganistan jiġi promos bħala pajis li jirrispetta drittijiet tal-bniedem u nafu li l-Iżvezja mhux se jkeċċi n-nies bladdoċ, mhux se tkissrilhom ħajjithom lil dawn in-nies. Għalhekk immorru aħna nitolbu l-ażil mill-Afganistan immorru fl-Iżvezja. Jekk tara per eżempju rifugjati tal-2010 dawn diġa huma integrati, l-Afgani jafu li jistgħu jibnew ħajja ġdida hemmhekk, ħafna qed jażlu propju l-Iżvezja biex isalvaw ħajjithom. Hemm min jażel li jgħix fil-Greċja l-Ungerija vera u minnu, imma hemmhekk huma m'għandhomx id-drittijiet ta' soġġorn permanenti li jistgħu jitkeċċew, forsi mhux illum imma għada jew pitada mentri fl-Iżvezja jingħataw id-dritt li jibqa' hemmhekk permanenti. Issa l-mistoqsija l-oħra tiegħek. Din mhix ħaġa ċara għal kulħadd, x'inhija realtà għal dawk in-nies illi forsi huma infermiera jew tobba fis-settur mediku. L-istatistika x'inhi jew inkella biex wieħed jiddetermina l-età ta' dik il-persuna. Għandek ħafna tobba li jiġu kritikati bil-mod tagħhom ta' kif jiddeterminaw il-età ta' min jidħol biex jitlob l-azil. Wieħed eh, siba diffiċli ħafna biex ikun jaf. Grazzi ħafna. Grazzi, Sinjura Winberg. Ħaj kolli naqas eh, għal minuta. Illa lix hawn ħafna talbi tal-kelma. Ħan nipprova nitkellem fil-qosor biex daqshekk suġġett faċli għaw min diġa għajem xe punti li jinteressawni ħafna, ħna fl-2015, aħna pajis pjuttost zaħir, rċevejna 35.000 mux akkumpanjati, personi mux akkumpanjati, kważi total ta' dakolla li daħlu fl-2015 fl-Unjoni Ewropea, 31-32 elf minn dawn u kienu subin. Jiena ħossi li se jkun hemm zbilanġ kbir bejn nisa u rġiel. Għandek eh, tfajla għal kull 11 il ġuvni Ħatkun ta' problema din jekk aħna mhux ħanippruvaw nsibu soluzzjoni għal dan l-iżbilanċ issa. Inti ħrabt mill-gwerra, tkellim dwar l-istorja tiegħek, Imma kif jista' jkun li wieħed jgħaddi minn daw il-pajjiżi kollha u jispiċċa f'pajjiż bħal iżvezja fejn tant jagħmel eh, bart u diffiċli tgħix hemmhekk għalfejn ma morx x'imkien aktar l-isfel. Jew anzi, għalfejn ma morx in-Norveġġja, l-Finlandja u oħrajn, bil-forsi li l-Iżvezja toffrilek xi ħaġa li l-ħarajn mhux qed joffrulek. Forsi il kelliema ma spiċċaċ sentenza. Grazzi ħafna. Aħna naħarbu biex nfittxu l-istabilità, il-sigurtà. U f'daw il-pajjiżi forsi aktar l-isfel, wieħed jispiċċa jitkeċċa. Għalhekk aħna nfittxu pajjiżi li joffrulna stabilità u sigurtà, l per pereżempju. Għandek ħafna nies li ma jistgħux jidħlu l Per Pereżempju, eh, dawn iż żaza tfajliet u ġuventur għandek ħafna tfajlit li jispiċċaw jitkeċċew. Sa wieħed qed jitkellem dwar ugwaljanza. Jekk għandek tfajla li toħroġ waħedha fit-triq, jaf ikollha xi problemi, ma jekk tiġi fl-Ewropa, hi tkun kisret it-tradizzjonijiet l-aktar serji tal-pajjiż tal-Afganistan. Jekk imbagħad tmur lura l-Afganistan wara li tkun ġiet l-Ewropa, sitwazzjoni tagħha se tkun waħda orribbli. Apparti minn hekk il-kanali legali tal-migrazzjoni mhumiex daqshekk faċli. Għatnejn, grazzi ħafna Malinger. Grazzi ħafna Anna Marija. Grazzi ħafna. Inti tkellimt ħafna dwar aspetti importanti integrazzjoni u oħrajn Grazzi ħafna Omed tal-li ġejta hawnhekk inti tkellimt tajjeb ħafna, tkellimt isek ma dawn l-persuni mhux akkumpanjati li jiġu waħedhom. Ejjin nagħmel l-Iżvezja, U bħal Svediż oħrajn jiena verament gburija li għandek tant nis jixtuqu jiġu fl-Svezja li tippromuovi l-ugwaljanza. Hija soċjetà ta' ugwaljanza għandna sitwazzjoni tajba ħafna dik hija l-ugwaljanza għandna pajjiż li jipprova tassew jħossib dawn it-tfal. Mistoqsija tiegħi li rridu nkunu prudenti rigward l-Iżvezja u l-pajjiżi oħrajn huwa importanti illi tfal ma ġiġ trattati b'mod differenti, qed nitkellmu dwar tfal mhux akkumpanjati u rifuġati mhux akkumpanjati anke dawk li jiġu mal-ġenituri tagħhom, wieħed ma jistax eh, ma jkollux fiduċa, anzi rridu nilqawhom bidejna miftuħin u nurwhom kompassjoni. Apparti minn dan jiena naħseb illi dwar dak li qed inti kif ħana siguraw is-sigurtà ta' dawn it-tfal u anka dan huwa l-futur tagħhom wieħed għandu jgħaddi leġiżlazzjoni biex jkun hemm aktar minn dawn il-permessi eh, ta' soġġorn permanenti. Grazzi, President. Nil-parti ta' diskussjoni kienet interessanti ħafna u napprezzaw kull kontribuzzjoni, partikolarment daw il-xida ta' Sur Maħmumi li ta' sew laqtitna. Il-mistoqsijiet hija lilek però Sur Berstegen. Inti fukajt fuq fatt illi juri l-kontradizzjoni bejn il-mod kif l-Unjoni Ewropea titratta minn mux kumpanjati u prinċipji marbuta, riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament Ewropew mod partikolari inti tajjeb illi tant kienaw minnhom illi spiċċajna situazzjoni fejn dawn in sfruttati fi prostituzzjoni, traffikar, tkellimna fuq 10.000 persuna mill-rapport tal-Europol minorenni mux akkompanjati li huma nieqsa. kif għad nispiċċaw il-dawn il-minur għan għet jispiċċaw sruttati b'dan mod war il-drogati u misruqa, xinu ma lezzjonijiet tal-analizi tijak? Kif nistaw nwaqfu fenomenu bħal dan, grazzi? Well, that's huge. Prevenzjoni fl-Olanda mx possibbli ma minna ħafna. Li għamilna kien li għanna dawn is-safe houses li edin emmek għal dawk li jitolbu l-azil, specialment, per eżempju, għal bnit nigerjani, sparixaw kolla, 100%, u fl-ħar tal-proġett, 85% kienu għadhom fil-Olanda. Unqabdu 69 traffikant mhux l-Olanda biss imma fl-Ewropa kollha. Jiġifieri kwistjoni ta' kooperazzjoni bejn il sistemi ta' ġustizzja, tuturi, eċetera. Mbagħad tista' tagħmel xaħġa, ħaġa, mhumiex l-Olanda biss trid tagħmilha kull imkien. Imma kull jom eh, eh, nitalmu aktar, il-subin Vietnam mil vietnam il-għet jaslu fl-Olanda palissa u koll li tilfu, ma s-sax nifmar fej. Imma darba l-inkonaw, Nista' ngħidilkom kif eh, għalfejn u kif waqafnija. M'hemm soluzzjoni waħda individwali però. Għalfej jażlu l-Iżvezja, x'taq ngħid ċaġa fuq dan ukoll. Għal ġara fl-Olanda qabel u ħażhom fil-qosor, fl wieħed kien l-istess problema. Għalfej kollha ġejn l-Olanda. u kien hemm l-idea fosse politikanti li l-affarijiet kanet isiru tajbin ħafna. Għalek, dew jagħmlu xaġa differenti fil-kura ta' tfal. Għax kienet tajba wis l-Olanda. Jekk kien nistaqsu mis-sarfejt marru l-Iżvezja u l-Olanda, eċetera, kollok l-istess tweġiba pal qabel. Aħna ma minnix l-lażna oħrajn għamluha, u aħna konna f'bużżieqa. Xi kultant, tiltaqa' biss ma' nies qed jaħarbu tentaqal ah, ma' traffikanti biss u kollha jgħidu l storja u hija l-istess storja li xi l-bużżieqa. Jekk tridu twaqfu dan, tridu tibdew meta jitlu fl-Ewropa. Mbagħad inti tkun hemm bħala tutur, tista' titkellem ma' dat-tfal, tgħidilhom il min jafdaw x'huma l-possibilitajiet, eċċetera. Mbagħad tista' tibda relokazzjoni individwali li hemmhekk trid taħdem imma twaqfux il-kura tbaxxuwix tbaxxux il-kwalità għaliex mhux huma huma ma jażlux minħabba kura tajba hemmhekk jaraw futur. Grazzi. L-aħħar erba' mistoqsijiet nibdew b'Soraya Rodriguez Grazie ħafna, President, nishtiq najt prosit li dawk li ħadu l-kelma f'dan il-panel għax ovvjament interventi tagħhom kienu interessanti ħafna żewġ mistoqsijiet nixtieq inkun naf l-opinjoni tagħkom fuq il-fatt li l-minorenni ta' mhux akkompanjani jistgħu jkunu wkoll suġġett ta' eh, regolament amministrattiv anki l-dirtur tal-dirtur eh, tal-dittijiet tal-bnidem ukoll qal illi jista eh, tifla taħleta jkunu suġġet għal detenzjoni u għalhekk il-konvenzjoni fuq id-drittijiet tat-tfal ma tistax tkun interpretata għax dejjem dejjem hemm eh, l-interess tal-minur u detenzjoni tmur kontra l-interessi tiegħu tal-minorenni. Inna nixtieq inkun naf x'tizzjoni nistgħu nsibu meta ikun hemm persuna li qed tiġi mħarsa legalment qed nitkellmu dejjem fuq minorenti taħt l-Italja għandhom it tutur u mbagħad jalqu 18-il sena xjott iktar is-sitwazzjon ta' tutur jew is-sitwazzjoni eh, ta' fatt li huwa barrani dejjem it-tifel jew tifla għax nara f'pajjiżi oħra wkoll hemm sitwazzjoni anomala Eġifiri maħax il-residenza, ma talabx il-residenza, għax kien situazzjoni ta' ħarsin, bittutu, un-bad 18 eh, sena sipruħu eh, fitri mingħajr ma jkun legali. Issa ħaġa tal-axħar, fl-leġislazzjoni spanjola, tagħmel referenza għal minorenni u għal sistema determinata u il-liġi fil-artiklu 49 tal-Kostituzzjoni tajt il minorenni għandu dritt għal protezzjoni internazzjonali u għalhekk ikun hemm dejjem protezzjoni tagħhom. Imma jekk ma jkunx hemm provi ta' dan imma jekk memx dawn il-provi il-Ministeru xorta waħda jitlob biex ikun hemm sitwazzjoni ikun hemm protezzjoni internazzjonali għax huma minorenni daw it-tfal. U għalhekk nixtieq inkun naf kif taħsbuha. Soraya Jana Grisbeck. Grazzi ħafna nixtieq ukoll nilqa il-kwalità u realizmu il-forza s-seta u il-loġika tal dak li ħadu l-kelma il-lum fuq suġġett tant importanti għal tfal kif ukoll għal dak li tirrappreżenta l-Ewropa meta tagħti l-akkoljenza lil minorenni mhux akkompanjati. Nixtieq nisimplifika l-mistoqsija tiegħi billi ma tantx għandna ħin u nsib interessanti ħafna fil-punti kollha id-detenzjoni tal-minorenni il-problema tal-evalwazzjoni tal-età u l-metodoloġija użata x'intaqqiet intrużiva u traumatika l-kwistjoni tat-tutur ġifieri dawn affarijiet kollha illi wkoll ġew analizzati mill-Parlament Ewropew. Nixtieq fil-fatt nixtieq insaqsikom lura għax aħna qegħdin naħdmu fil-pakket fuq l-asil fuq ċerti dispożizzjonijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-persuni vulnerablu jamlu parti minnhom ovvjament eh, it-tfal. U għalhekk nishtu nkunu nafu l pozizjoni tagħkom fuq dan il-pakkett fuq l-asil u forsi għax bil-ħinet jafas nsaqsikom li huma l-prioritajiet tagħkom hemm ħafna dispożizzjonijiet, per eżempju dispożizzjoni li huma ta' kemm xejn sorprendenti għax aħna fil-Parlament Ewropa, per eżempju, nitkellmu fuq dispożizzjoni hija proposta ta' Dublin tmur il-sentenza tal-Kort tal-Ġustizzja fejn wieħed ma jistax jitrasferixxi minorenni minn pajjiż għal ieħor u jiena nixtieq biex ngħid affarijiet hekk mingħajr tlaqliq illi e, tajduna li mhuma l-prioritajiet tagħkom bisafi dan it-test li qed jiġi mfassal. Grazzi. Natali, and I give the floor to... Grazie Natali, Paola Bilder, u il-Svezja. Għanistaqsi eh, mistoqsija għalilkom l għanet il-Sinjura Kruman fuq it-fajlit mizzewġa, l-bnit mizzewġa. Għacċitini tijak għandkom l-istess opportunità jekk iva għandhom bżon ċertifikat speċjali tam l-istess screening ta' tfal ta' bniet li qed jaslu pajjiżek li ma' miżewġa. Jekk le, għalfej tagħmel di distinzjoni bejn ċidini tiegħek għakku dawk illi għammu eh, miex, il-Sylvester Green. Kena diversi mistoqsijiet fuq l-età ta' zazax li għet jaslu u mi għandhomx minn sena jule. Tkellimna ftit fuq il tests disponibli, Intam tamla xi tip ta' test fil-pajjiżkom? Tagħmluh immedjatament aħna fl-Iżvezja wkoll nibnu l-liġi biex nagħmlu test kmini kemm sekunda biex sabiex naraw mhux minorenni jew le u nużaw ir rizorsi tagħna kif xieraq. U anke biex ma jkollniex adulti li jgħixu ma' tfal fiċ-ċentri li s sfortunatament għandna ħafna ċentri fi Svezja u mhux tant fan foster families iċ-ċentri ta'kom. Fim tajjeb il-tfal kolla ta' 15 sena u mal-familji jew qed nitkellmu fuq tfal vulnerabbli. Hemm ċentri separati forsi għal adolescenti Kif tiżguraw li tfal kollha post fejn kif suppost? Għana għomex l-ħar kellima, jekk joġbu fil-qosor. Jena ġan t-għajt ma' Sur Mahmudi, ma' kollegi oħrajn, meta meta zorna l-Svezja u wara ġurnata deprimenti eh, rajna naqatama, l-polizija svediza għatenna mandomx rizorsi eh, sabiex ifittxu daw il-tfal u eh, kienu għankam mdejqa fuq dan il-Polizija Vediza. U għan taqqa Sur Mahmud oħrajn kien raġla dawl. U importanti dak li għattinna, partikolari nif u najdu l-Afganistan mu wix. mhuwiex. Pamali sur fastiga tajjeb najdu l bżon program sabiex nindirizzaw b-minorin mx kumpanjati jekk kif jitlu fl-Ewropa, fil pajjiżi fejn jitlu. Fejn huma l-iktar esposti? U ħafna minnhom pal individu mill-Afganistan jintbatu lura għax ma jkwalifikawx. U naf għax nitkellem għax pajzi stess għandna propost għandna problema bil-kontra rridu refugġati, anka għal minorenni u kull tip ta' problema tinqala. ħafna mill-minorenni eh, ta' periklu ma' mill-Afganistan, pero mem lebda qafas legali illi jgħina natu priorita għal daw li kli għandhom bżon. Ġifiri dal minor inni Illi għandhom bżon il-ħarsin. Grazie Anna Martina. Iva. Ejja ħassu li ma nix aktar ħin disponibli għalina. Kienet diskussjoni interessanti ħafna. Memx eh, wisċinajt bit-tweġiba, ma kon ħatturit il-prospettivi. U da tfal mandam xejn differenti. U l-laqsant irridu ntuwom il-prospettiva ta' ġejjini eh, ma la kem jkun għanna bżon ċertezza legali u sigurta, u ovvjament jieħu l-ħin sabiex tistabilix xinu l-qafas legali. Irridu nippermettu illi huma hemm fiduċa fil-post fejjiex, għal daqstant tutura importanti meta jsiru adulti, hemm xi assistenza għal żgħażagħ u dan jiġi spjegat mit-tutur u jittieħdu l-passi neċessari sabiex niżguraw illi kun hemm tranzizzjoni bla problemi kemm jista' jkun mill-istatus ta' minorenni għal eh, adulti huwa possibbli fil-liġi tagħna li tiżewweġ meta jkollok 16-il sena jekk qorti approva iż-żwieġ. Ma dan ukoll da ma jirriflettix ir-realtà nazzjonali tagħna li tiżewweġ tant żgħir. U għal daqstant din ħaġa ħad projbita sabiex il-switch kun possibbli biss wara 18 sena. Forse nibda bil nibda bil ngħid switch għandu jkun wara 18 sena. Din hija problema u rridu eh, nieħdu ħsieba. Għatfall, għatfall hija problema x'professjonisti qed jisparixxu minn dak il-moment. Nitpoġġihom foster kerjejn għal dal-familji ma jibatuhomx ma keċċuhomx. Waqt minn il sena ovvjament tista' tmur l-iskola xorta waħda, tista' ssib xogħol Imma qed jibdew anke dakolhom 17-il sena, tipprepara ma' 18, għamna t-jaqlu jgħalqu 18, jistaw jiexu uh, funitajiet pal familja erba titfan emmek, għax kultant jistaw jibqaw emmek, ma se jibqaw fil-komunità. U l-komunità lokali hija responsabbli. Jġifieri qisna nagħmlu kontratt magħhom, impoġġu tfal fil-komunitajiet tagħkom, imma tridu xsib il-housing ta' ħamalu għara li għal 18. Niprofaw nikollaboraw bejnietna. It-tfal sa' 15 sena jitpoġġu foster families għalix kollu ma vulnerabli wara kollox. Dak li namlu meta jaslu fl-Olanda. Fuq l-evalwazzjoni tal-età għanna evalwazzjoni fl-Olanda u importanti li jkun hemm evalwazzjoni għanna eh, x-rays għal pol, salon, u daj jgħidlek person għandi xektar minn 20 sena, għaxum bat tal-ħemek. Imma, ovvjament, għan konna edukazzjoni personali bej 16 għal 32, forse dajdu li dan ma jiex, għax ikollok il-benefiċċju ta' dubju, jek ma jkunx magħluq. Imma li rajna kien illi kena numri kbar fil-fej, wieħed ma kenniex evalwazzjoni tal-età, meta kenna dan it-test sibna li 15% kellhom 20 sena. U għenna ħafna dan. E, nasa biex ikonna valwazzjoni tal-età. Illum dan mużajn jiex iktar għax ma kienx bżonnu u bissa nerġaw nibdew. Se nerġaw nużaw u ser taraw illi wara ftit żmien ma jkunx bżonnu. Imma l-X-ray diffiċli tgħidu kif suppost, ġifieri mhux faċli bħala soluzzjoni, imma jgħin. Dwar Dublin. L-importanti niftakru illi ma stax ikun illi tkun il-sistema għandha tkun minn tutur għal tutur. Ek li l-ewwel pajjiż ġifieri għandek bżonn tutur il ieħor ħsieb ma' tutur ieħor mbagħad tista' tagħmel affarijiet kif suppost. Mbagħad tista' tara dan mhux interess ta' tifel Għanna nem li tifel għandu kol possibilità jiex ma' familja jek. Eh, tifel jiex familja oħra eh, għawet jistjam l-lazla. Fuq tfal sparixxu, l olanda kena 15% ta' tfal totali, li kienu u ma nafux fejn sejrin, issuwa nqasma 5%. meta jkunu fil-familji dawn ma jisparixxux fjoni żgħar lanqas, ma mbagħad meta għandek iċ-ċentri hemmhekk jibdew jisparixxu. U dan għaliex l-attenzjoni intellettuali li jista' jkollhom eh, ma jkollhom xi ċentri Thank you everyone, colleagues and members. Grazie ħafna, kollegi, membri tal-Parlament Nazzjonali għal dan id-dibattitu tant interessanti, panel eccellenti, ċabċipa jekk joġobkom sinjuri. And please, let's continue to join forces. We... U issa ħen komplu nkunu maqodin għanna regoli, għanna l-pakket, għet nbidlu regoli l-istati membri, miex għet jimplementaw, mux għet jinforzawum, għalek u għatant importanti li naħdmu fl-imkien biex nizguraw ruħna li solidarieta taħdem fi realtà u kol. biex it-tfal ikunu fil-qalba ta' tħassib tagħna. Grazzi ħafna lilkom il So colleagues, um, I think we are now going to... Grazie ħafna kollegi, issa morru għal sessjoni tal-axħar. U xħut sejrin, xħut forsi qed toqsilhom naqra l-paċenzja, naf għax ġurnata twila. Imma għal dawk illi jistgħu jibqgħu ikonna l-aħħar sessjoni pjuttost qasira Jekk raġobkom mela s-sinjuri, ħudu postkom. Jekk, se titilqu, najdilkom saħħa. We have a, uh, a slide change. Okay, dear colleagues, um, if... Esis mela, kollegi, naf li xuħut minnkom tħallu s-sala, xuhut għet jgħatlu xurxin il-visiting cards ta'kom, tajab ħafna, imma għal dawk li sejf għaw nek, jekk jekk jaġobkom forsi tistaw tagħtu l-parir li xurxtin ximkien ieħor, balla barra mis-sara insomma. Ora, mela, eżis kollegi. Mela, nirringrazzjakom il-koll tal-li għedinaw f'din is-sessjoni tal-aħħar naf li jem għedin ftit, veru, imma nishtiq nir-ringrazza ta' sew minn qalbi il-membri tal-parlament naf li jem xieħut li kellhom jitilqu, imma dawk li baqgħu mana, grazzi, grazzi wkoll l-istaff tagħhom. U għanna xi tlieta li baqgħu mill-Kumitat Libe ġew tista' tmur. Nixtieq nirringrazzja il-membri tal-Komitat Libe illi batu li baqgħu hawnhekk għall-konferenza kollha kemm din hija ħaġa importanti ħafna li l-Kumitat Libe qed jagħmel biex il-pakkett fuq l-azil ikun wieħed eċċellenti u nixtieq nirringrazzja l-membri kollha tal-Kumitat Libe li tassew impenjaw ruħhom anke fil-workshops tagħna. Ovvjament anke l-membri tal-parlamenti illi ġew u vjaġġaw mill-bot. Min issa konkludi bħala komment u semmur dritt dritt għal riżultati tal-workshops se nqassar għax għandna prezentazzjoni mill-klab tal-futbol ta' Krejnem. Edinaw u nishtiqu illi nismawom u dak li qegħdin jagħmlu forsi rajtu illi bħala rapporti mill-workshops ta' dejjem jiġri konna ġurnata twila, għata konna rapporti tal-workshops, u tnejn il presidenti tal-workshop ma jisaw ikunu għaw, u wieħed baqa, għax Cordilja Iva, inti dejjem eccellenti. Nissuġġerixxi mela Cornelia billi inti bqajtaw magħna forsi tista' tagħti r-rapport tiegħek u nissuġġerixxi jekk taqbel illi minħabba ħafna membri tal-Parlamentu, membri tal-Komitat Libe kellhom jitilqu, se nsaqsi li Cornelia Ernst, Sur Becker u Sinjura Sipper tawni xi ħaġa bil-miktub u se nsaqsi li Sinjura Ernst li tagħti rapport tagħha u mbagħad se nagħmel rapport bil-miktub u nibatu l-membri kollha tal-parlamenti derwaqt wara din il-konferenza. U koll ovvjament nibatu l-membri tal-komitat libe. Nipreferixxi li sura Sipel u s-sur Kapel ikunu jistaw jibatu messagġi tagħhom bil-miktub aħjar milli noqgħod naqra jiena. Mela Kornelja, grazzi ħafna nibqajt magħna u jekk jogħġbok tina ħjiel ta' dak li ġara fil-workshop tiegħek. Iva, grazzi ħafna, President, sunżum fil-qosor ħafna. Il-workshop kellu eh, suġġett importanti ħafna fuq id-drittijiet tal-vittmi tat traffikar u kien hemm rappresentant mill-koordinatur tal-Uffiċċju Ewropew u tkellmet fuq is-60,000 vittmi illi ġew reġistrati matul sena sħiħa u importanti li nkunu nafu il-65% tal-vitmi huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u mhux neċessarjament migranti u għalhekk din il-problema mhux biss ehm, minħabba ir-rifuġati imma għanna u koll problema ċittadini stess. Tana tkellimna fuq l-isfruttament, anki fuq il-post ta' xol, u tkellimna u koll fuq it-traffikar forgani. Għax ma tantx għandna tarif, l-iktar ħaġa importanti l-ewwel net hija li l-istati membri jiġbru l-informazzjoni u dan jistaw jamlu jekk ikollhom definizzjoni ta' vittma tal-traffika ta' bedmin biex hekk jiddeterminaw jekk din il-persuna tkunx vittma jew le, u għalhekk huwa diffiċli x'imdaqqiet li nagħmlu hekk għax hemm bżonn ta' din id identifikazzjoni qabel wieħed ikollu l-implementazzjoni tal-miżuri li sa japplikaw għal dan l-istatut. Dispratu għalhekk, se fejn hemm bżonn koordinaw l-approċċ tagħhom rajna illi hemm ikun hemm koordinazzjoni mtejba fl-approċċ tagħna traffikar tal-bredmin kif nittrattaw traffikar huwa importanti illi nafu li dan huwa kummerċ mhux biss traffikanti stess imma l-oqsma oħra tal-ekonomija mhix biss dawn l-individwi li qed ikollhom liħ imma hemm organizzazzjoni kriminali madwar it-traffikar. Għalhekk kena diskussjoni interessanti ħafna xin nipprova nagħmel taqsira tal-konklużjonijiet hemm ħafna traffikat ta' bnedmin waffakat fuq it-tfal kien hemm iż-żieda din hija kwistjoni importanti u għandna bżonn nagħdu leġislazzjoni biex nkopruha interalja fl-aspetti kollha li jitrattaw din il-kwistjoni hemm ukoll problemi ta' adozzjoni illegali, traffikar ta' l origni u il-saħħa ta' tfal, il-benessi ta' tfal dejjem għandha bżonn tkun priorità. U dejjem interessi ta' tfal jieħdu preċedenza, tkellimna fuq it-tfal li sparixxu, linja ħaġa li qed tiżdied fil-frekwenza tagħha, miktar traffikar, miktar sfruttament ta' tfal. U m'hemmx stat membru wieħed fejn m'hemmx traffikar ta' bnedmin. U għalhekk memħat illi jista jgħid illi mandom. Mem membru wieħed li jista jgħid illi u miex eh, ħilsa minn pjaga bħal din. Hemm kwistjoni wkoll ta' kumpens lil vittmi illi ximdaqqiet tisparixxi f'ħafna stati membri imma għandna bżonn nittrattawa il-vittma ma tridx tkun ukoll vittma tal-liġi parti li vittma tal abbus forsi waslu b'mod illegali fil-pajjiż ma rridux ikunu wkoll mhux biss vittma ta' traffikar imma vittma wkoll tal-qorti għandna bżonn trattati bħala xhieda u jingħataw protezzjoni bħala xhieda. Id-dritt għal raba wkoll li jistaw ikunu vittmi wkoll bżonn jiġi rikonoxxut hemm sensiela sħiħa ta' kwistjonijiet komplessi diffiċli ma nabżon trattaw din il-kwistjoni anke fi dawl ta' trattati. Għaxem sa' timen li għadhom mamlux ta' trasposizjoni xilqa u għalek għandna bżonn ta' iktar xogħol dan il-qasam l-identifikazzjoni tal-vitmi ta' traffikar ta' bedmin huwa neċessarju u għanna bżon li konna korsijiet ta' taħriġ biex hekk l-uffiċjali kun jistgħu identifikaw daw il-vitmi Mbagħad l-aħħar punt fuq il-traffikar u l-kontrabandu li ma' żewġ affarijiet differenti mhumiex identiċi jekk wieħed eh, jiddaħħal il-mod illegali fl-Unjoni Ewropea mhijiex eżatt bħal traffikar. Hemm il-kwistjoni ta' sfruttament sesswali tat tfal li huwa iktar viċin il-definizzjoni klassika ta' traffikar u għalhekk dejjem nżommu f'moħħna il-benessi tat tfal hija priorità u fil direttiva tal-akkoljenza fir-regolament ta' Dublin huwa essenzjali illi nieħdu l-affarijiet sekwenza loġika u nimplementaw id-dispożizzjonijiet. Grazzi ħafna Cornelia u kifat għal eh, workshops tnejn l-oħra fuq Dublin u fuq id-detenzjoni se jkollna rapport bil-miktub u anke rapport bil-miktub ukoll minn għandek mill-aktar fis possibbli u grazzi ħafna li daw kollha li kienu involuti fit tlet sessjonijiet. U n-nies eh, sejrin iva naf imma huwa importanti illi issa nisimgħu mill-klab tal-futbol ta' Krejnim illi se jitkellmu fuq xi ħaġa ferm iktar pożittiva u kien hemm xi kollegi llum li qalu li għaliex ma nagħmlux xi ħaġa fuq l-integrazzjoni bħala ħaġa pozittiva. U aħna kella naraw il-pakket tal-azil u kustjonijiet eh, ibsin ħafna, diffiċli ħafna li intkom tintrattaw bħala Parlamenti Nazzjonali, imma xtaqna nispiċċaw fuq nota pozittiva u r-rwol tar-rifuġati u minn jitlob l-azil u maħna għanna lil Ni Okine u Benjamin Rennol li huma volontira tal-klab tal-futbol matul il-ħin libru tagħhom u Thierry Pich u Gregory Bluck li huma diretturi ta' ċentri Fedasil li huma ferat lokali tal-Aġenzija Federali Belġana għall-akkoljenza ta' min ifittex l-azil involuti fil-proġett. U s-naraw video issa, s-naraw fl-imkien, Umbat Gregory Black u Thierry Pier se jippreżentaw dan l-approċ Fedasil mbagħad Benjamin Renault mill-ġdid u forsi u kienje u kol fuq il-proġett ma tista' torganizzaw ruħkom intkom. Il-video iva għanna bizzejiet ħin biex namlu kollox iva. Grazzi li għedinaw u għek nuru aspetti pozittivi tal-integrazzjoni tal-rifuġati u integrazzjoni tal-azil. Biex hekk inwasslu messaġġ pożittiv grazzi li qegħdin hawnhekk u jekk joġobkom ibdew bil-video l-preżentazzjoni. Grazzi.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 good afternoon uh, everybody. Nofsinhar tajb li kulħadd forsi nistgħu nkomplu mela preżentazzjoni video mill-fondazzjoni ehm, li għam siħba mal proġett tagħna. Forsi nista' nagħtu prezentazzjoni tal-klab tal-futbol tagħna. Aħna l-klab tal-futbol ta' Krejnim, maħniġ daqshekk il-bot eh, fil kif tispiċċa Brussell tibda Krejnim u għalek mux bis għanna 300 eh, persuna illi tilab imma minn pajjiżi differenti u għalek għanna taħlita sħiħa ta' kulturi differenti u ta' sfondi soċjali differenti. Ek, il-futbol ek jagħmel jiġbor lil kulħadd minn klassit eh, soċjali differenti li forsi laqqas li kieku ma jkunu jafu l xulxin. U għalek aħna xtaqna nibdew dan il-proġett u bdejna f'Settembru tal-2015 din hija t-tieni sena tagħna u l-idea tagħna kienet bħala eh, grupp tal-futbol multikulturali li jiġbor persuni differenti x'nistgħu nagħmlu li ma tkun eh, il-fasi li jmiss biex nintegrom u aħna eh, kollaborajna ma' ċentru ta' feda sir rifuġati jiġu fil-klab tagħna isegwu il-kors tal-Franċiż u taħriġ fil-futbol u bdejna il-proġett settembru tas sena li għaddit kena 700 refuġat fl-ewwel staġun u issa qegħdin inkomplu l-istess bażi għat-tieni staġun jiġu f'gruppi ta' sitta u seba' refuġati kuljum tliet darbit fil-ġimgħa. Għalhekk l-ewwel parti hemm il-kors tal-Franċiż, il-kollega tiegħi se jitkellem fuq dan għax tal-Franċiż imma huwa importanti għalina għax nemnu illi jekk irridu nejnu r-refuġati il għandhom bżonn ikun jafu l-lingwa xekle jkun impossibbli jintegraw ruħhom Pajis barrani. Nisentaw għal-wis nistaw morru għaslajt li nis li essenzjali dan huwa din hija slajd fuq it-taħriġ tal-futbol kif għedin taraw fl-istampa fir-ritratt e, jipprovaw jiġu inklusi e, mal-plejers tagħna stess. Jiġifieri kulħadd e, ikun jista jitħarreċ fl-imkien għanna gruppi żgħar tlieta jew erba' npoġġuhom f'tim skont l-età tagħhom huwa importanti ħafna għax x'imdaqqiet fil-bidu ikollna nifforzaw ftit il kontlat bejn il-plejers u r-rifuġati għax hekk lelqas biex jitkellmu ma' xulxin imma tajjeb illi joħorġu ftit u eh, anke kikunu ikunu skomdi joħorġu mbati ikunu mħarġin sow u tajjeb illi ek jiprofaw affarijiet illi ma kienu xamlu qabel. Dan din l-slide jituri aspett importanti għax jiklu flimkien kull jum wara training wara taħriġ huwa importanti għax hemm kunu jafu li xurxin u jistaw jagħmlu ħafna skambji u nisimgħu l-istejjer, l-affarijiet minn xi xaddew daw it-tfal. U l-għani tal-futur tagħna illi mhux ta' derba ikun dan il-proġett aħna dan it-tieni staġun kif għaddu issa sekonna t-tielet staġun għaliex le. Dak li nixtiequ namlu huwa li u netwerk ta' klabs fil-Belġium bat fl-Ewropa li kollhom l-istess impenn, l-istess viżjoni tagħna nixtiequ nesportaw il-proġett tagħna il-klab soħra nikkonvinċuhom biex jieħdu inizjattivi simili ġifieri nikkolaboraw mal-Federazzjoni tal-Futbol Belġana u nippropaw nikkonvinċu lill-oħrajn klab soħra biex għamlu bħalna forsi nistgħu nitħattu fuq dan il-proġett iktar ta' dax nistiqu norganizzaw turnament f'Ġunju u se nistidnu it-teams kollha msieħbin magħna li għamlu forsi inizjattivi bħal tagħna jkollna Tim simħaltin, per esempio ħames refuġati u ħafes players tal-klab. Biex hekk ikun hemm naqra kuntatt ta' bejniethom jistgħu jilagħbu flimkien bħalma nagħmlu fil-klab tagħna. Is-sena li għaddiet konna xxurtjati għax kellna eh, ġew jarawna żewġ kummissarji Dimitris Avramopoulos responsabbli għal migrazzjoni u Tibor Navracic tal-isport u importanti għax naħseb li tajjeb li konna l-appoċ ta' xi organizzazzjonijiet eh, pubbliċi, fondazzjonijiet pubbliċi wkoll. Kif tistaw taraw hemm il-fondazzjoni tal-UEFA għat-tfal, il-NG, attur importanti fl-industrija, il-Fedasil u il-Fedasil u il-fondazzjoni eh, tar re Bodwan. U għalhekk din hija importanti ħafna għax ikonna dan l-appoġġ għax jekk li ma nkunux nistgħu illi konna proġett bħal dan deċenti waħedna u dan iġibni għall aħħar slide u nsaqsu x'ġej issa. Mżon ikunu konxu tal-fatt li dan il-proġett żgħar tagħna jagħmel parti mill-proċess ta' integrazzjoni li għaddu minnu r-refuġati il-kollega se jitkellem se tiktar, derwaqt ma importanti nemmen illi parti doħra ta' soċjetà ċivili jissieħbu magħna anki mis-settur privat, anki mis-settur pubbliku biex hekk jikkollaboraw flimkien u jkollhom viżjoni biex niprofaw insibu soluzzjoni għal dawn ir-rifuġjati meta nitkellmu magħhom nifmu li jista li, li jixtiqu jibqaw hawnhekk imma għandhom son ħafna paċenzja u għandhom son ukoll fondi pubbliċi. Għax le kieku dan il-proġett ma jsirx. Għax il-proġett jiddependi mill-appoġġ biex ikun suċess kif ukoll mill-ambjent tiegħu għax għanna klab multikulturali illi permettina li konna proġett bħal dan imma ija ma nafx jekk l-affarijiet jistgħu ximur qudiem u għalhekk tajjeb għax ikun iktar diffiċli illi konna proġett bħal dan. Il-numru ma importanti kollha għandna bżonn ikonna numri raġonevoli bejn 5 eh, u sitt refuġati kuljum, anke f'belt ma jistax ikollok wis refuġati li jiġu u xvera. Minissa naddi il-kelma lil Gregory issa. Anzi, se naddi l-kelma li Gregory issa. Je suis directeur d'un centre pour mineurs. Jena Gregory Bluk, direttur għal ċentru Fedasil, eh, ċentru meta huma jiġu fil-bidu, aħna l-ewwel indirizz li huma jsibu joqogħdu magħna għal xi xahar bejn u ieħor sakemm aħna nkunu nistgħu nifmu ftit ehm, xijat jiġri minn dak iż-żazuħ, unbat eh, bazi ta' dan il-profil li nkunu nistaw nejnu. Tanċandi ħin, eh, niprofa naġġel ma mux nitkellem naġġel xi ċifri li għanna min jiġi fi territorju Belġan għanna bejbetu wieħor kull xar xi 120 zazuħ. Kollox sal Diċembru kena 700 għanna dawn il-minorenni mux akkumpanjati ġejjin mill-Afganistan, mill-Eritrea, u anka mill-Gini. Design fil-100 huma Sirjani, 70 huwa fattur importanti x'wieħed jippreċiża għal dik li għal-ispeċifiċità ta' kif nilqawhom għabbażi anka tal-istruttura tagħna. Jiena naħseb illi anka huwa punt li ħareġ matul id-diskussjoni tal-lum dawk illi jiġu għanna għandhom għasum li huma fis-sigurtà għal ewwel ħaġa li aħna nagħmlu fil-bidu. Illa lix eh, huma żgħażagħ ħafna minnhom b'intenzjoni tajba. Naħseb li s-settur tagħna huwa wieħed delikat ħafna. Fil-ċentru tagħna tlet stadji l-ewwel qed eh, nalmuhom ċertu skills li huma kemm xejn evidenti anke nalmuhom l-edukazzjoni bażika b'ċertu valuri wkoll li huma importanti ħafna biex ikunu jistgħu jaslu għal fażi li jmessu anke l ġejjieni tagħhom. għandna anka fondi Ewropej bis-saħħa ta' dawn inkunu nistgħu nagħmlu iktar skambju. Ninfetħu naqra iktar għandna sħubija ma' eh, grupp ieħor dan huwa l-Afgani jiena eh, nixtieq ħafna li ikollok l-Afgani jalmu lill-Afrikani il-kriket per eżempju eh, jisa jkunu mit-ċeċenja, Sirjani u oħrajn jilabu l-futbol mal-Afrikani, x'naħseb illi U importanti li konna dawn l-attivitajiet għazzazah li nil-qawa ħna illa li xandek din id-dimensjoni addizjonali fi spirtu ta' ftuħ eh, u ta' skambju jipratika affarijiet li mumiex tagħhom fi sens li kulturalment huma differenti jom anka bħala ikel ħaġa ħafna li daw kun jistgħu jiklu ikel ta' kulturi oħrajn. Punti ħolli naħseb li huwa importanti Aħna rridu nifmaw għalfejn huma jitilqu mill pajjiż eh, huma fatt, nilqgħu maħna fatt ieħor, tu nagħtuhom sens f'ħajjithom. Dan huwa l-bidu ta' proċess fil-Belġju, aħna nakkumpanjawhom matul dan il-proċess għana nagħtu valur mod partikolari il-bidu ta' meta huma jaslu. Grazzi ħafna. Very much and thank you um, all of you for... Grazie ħafna lilkom il-kol tal-li samtu maħna dan il-xol ta' ispirazzjoni. Konna għat najdu fatti integrazzjoni għaxol ġadbina, mux ħagġu daqsik zaħira, mux la kem taqbatu ta' dija leġizazzjoni dwar l-azil, t-tifem anka l-sfidi marbutin ma' mal-fat li għat tilqa dawn il-nis u l-impat l s soċieta fu l-familji tagħna. Ta Jiena naħseb li anka l-Parlamenti Nazzjonali għandhom huma jisħu iktar fuq il-punt tal-integrazzjoni, jela lix naħseb illi għandhom rwol kbir. Aħna għandna rwol imma naħseb li huwa importanti ħafna li l-Parlamenti Nazzjonali jagħmlu xi ħaġa huma fuq dan. Però din l-istorja li għadek kif samt ma dan il-kasu jiservi ta' inspirazzjoni kbira lina. u xtaqna propju ninkludukom biex nuru illi ma nistax nifokaw biss fuq eh, problemi ma ħafna eżempji ta' każijiet pożittivi ta' integrazzjoni għandek ir-refuġjati li jiġu għandna biex anka jikkontribwixxu ma nistax noqogħdu nitkelmu eh, nitkellmu biss fuq problemi. Naħseb għandi raġun. Naħseb il-ħafna min-nies li jiġu fl-Ewropa biex ifittxu l-azil xi darba se jkunu eh, l-istilel ta' soċjetà tagħna Huwa diffiċli timmaġina dan meta jekk tiffoka fuq problemi biss. nħoss li nistaw forsi u hawnhekk, ma nafx kawx min jixtieq jgħid xi ħaġa oħra. Tixtiequ tisimgħu iktar? Kornelja tixtieq tisfiktar, dak biżejjed għalija. Mela dilek il-kelma. Li li qalu li li hawnhekk se nkunu flessibbli, mhux ti tiegħi. forsi xi ħadd li ġej minn uh, pajjiż ieħor jew kontinent ieħor, mhux biex inkun kritiku qed ngħid dan, imma naħseb illi tkun ħaġa tajba anke nisimgħu vuċi ta' rifuġġat. Jiena m'iniex rifuġġat. Jiena immigrant, <laughs> mux refugġat fl-Europa. Eh, grazie ħafna. Nishtiq nżid xiftit ma dak li qal Benjamin. Jena kont fil-klab rajt li l-Benjamin jaħdem ma dawn it-tfal. Meta dawn it-tfal jiġu, huma jiġu fi grupp ġej minn pajjiżi differenti, jitkellmu lingwi differenti, u huma ta' kulur differenti, kif konna qegħdin ngħidu. Punt li joħroġ u illi meta jkunu din jilabu, inti tneħħihom daw id-differenzi. Il-futbol, il-kriket, jaqadhom dawn it-tfal jinsew id-differenzi li hemm bejnietom dak li jisseparhom jew joħloq diviżjoni f'ħajjithom. Hemm sitwazzjoni li xtieq insemmi Nar terba xi ġimagħtejn ilu bdejna kellna grupp ta' Afgani fuq naħa u l-Afrikani fuq in-naħa l-oħra. U kienu din jilabu u xi ħadd waqa' wara li ġie attakkat persuna mill-grupp tal-Afrikani mar biex jajnu jqum. Situazzjoni zaħira di, eżempju zaħir. Imma qed taraw Afrikan mar jajn l-Afgani, l-Afgan, li waqa. Unbat wara li jkunu labu, jkunu jistaw eh, joħolqu relazzjoni sejħila magic jena. Inħoloq eh, nħolqot rabta bejnietom, relazzjoni, biberija li għandek bżon hija sitwazzjoni bħal din, mument zaħir li tista' tbiddel is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Very much. Okay, thank you. Grazzi ħafna. Naħseb li jien naħloq biżejjed kontroversja. Irrispettivament mill mill-background, naħseb li femtuni. Tudux tibżaw minni, ma kelli najda x tkellim bil-bonesta. F'dan il-kas għandek nis bħal refugġati li jom ċertu eh, saħħa. Infatti dan kien lantana li nġibu għawnek xi refugġati biex huma jkunu jistaw jitkellmu. Imma kienet ħaġa diffiċli ħafna illa lix eh, ma joqodux waħedhom irid jitkellmu jew bil-Franċiż bil-Ingliż hawnhekk. U probabbli ma rridux ikunu f'konferenza mhux daqshekk interessanti. E, darba li jmiss inġib xi rifuġati miegħi. Tixtieq tajt kelmtejn u mbagħad inkunu nistgħu nagħlqu. Grazzi, wara nofsina li tajt jiena bħala għallim xtaq nitkellem dwar l-esperjenza tiegħi fil-proġett Aħna nippruvaw għom <laughs> il-Franċiż eh, biex jifilna jarżaw rwiħom anka mal l-istituzzjonijiet rigward Bussell u l-Belġu l-pajis li qed jilqaħħom u anka meta nkunu qed nitkellmu magħhom ma nippruvaw naraw xista jaqadna ġifir il-ħajja ta' kif jgħixu huma u kif ngħixu aħna nippruvaw anka nitkellmu dwar il-klima, l-ikel, ħafna minnhom qatt maraw pereżempju il temp tagħna kemm hu kiesaħ il-borra per eżempju qatt ma jkunu rawa, nitkellmu anka dwar affarijiet oħra li mhumiex familjari magħhom, per eżempju trasport, is-saħħa, trams per eżempju xi drabi meta jaraw mal-ewwel darba jixxokjaw ruhom. U sintendi l isport Diffikultà li għandna, eh, ħafna drabi dawn il-żazax jinbidlu anka l pajjiżi li jkunu ġejjin minnhom huma differenti ħafna aħna nixtiequ li huma jitkellmu bejnietom ħalli jsiru jafu l xulxin bot partikolari dawk li ġejjin mill-Vat Nofsan l-Afganistan, l-Afrika, għandna problema bil-lingwa ta' komunikazzjoni, lingwa komuni għaw min jafti żgħira Ingliż u Franċiż jew x'naqranka Ġermaniż, ma eh, xi drabi ma jkunux jitkellmu lingwa Ewropea u konsegwenza tek ikollna bżonn mill-grupp stess eh, per esempio, xi Afgani li jkunu jistgħu jaqilbu għal-lingwa Afgana biex ikun jistaw nikkomunikaw. Mela, dik hija l-inizjattiva li noħolqu dialogu magħhom u jiena mill-esperjenza tiegħi jien nħoss li din hija esperjenza li tarrikkixxina ħafna. u mbagħad għandhom il-kumpens li jmorru jilagħbu il-futbol u dik hija l-ikbar kumpensa għalihom grazzi ħafna jaħġa sabi ħafna li għadek kif għed inti, lingwa hija importanti ħafna. Punt importanti għall-integrazzjoni, nirringrazzjakom ħafna tal-li tkellimtu dwar dan il-proġett. U hija xi ħaġa ta' inspirazzjoni li kellkom żewġ kummissarji li żarukom. Huwa proġett eh, sabiħ ħafna naf li emminija tisegwi online, tafu li ħafna nis kellhom jitilqu jħalluna. Nirringrazzakom ta' dan l-eżempju tant pozittiv. Kollegi, mod partikolari dawk li għattu sal-ħa, grazzi ħafna tal-xol li għamiltullu, grazzi anka l-staff u anka grazzi immens l-membri tal-Kumitat Liber Se nkun għedin anka u il-materjal li ħareġ mill-workshops u naddulkom. Grazzi ħafna tal-kontribut tagħkom. Grazzi immens.